Okay, so good afternoon, everybody. I hope that you had a nice lunch and I wish all the petitioners very welcome to this afternoon. Il-war nofsinari tajjeb, senjuri, nil-qal petizzjonanti li għadin għawnek fostna. L-ewel, nixtieq nirritorna għal dak li seħħ dal ħodu waqt il laqgħa tal-koordinaturi u naqra l-eżitu ta' dan ta' din il laqgħa Adottajna l aġenda ta' Ġunju tal u wkoll ovvjament. Aħna għamilna L-interpreti jixtu jinformawkom li diskwit minħabba l-kondizjoniet ġodda tax xogħol li ġew imposti fuqna għadu għaddej u issa daħal fit-tielet ġimgħa tiegħu. Minkejja numru ta' konċessjonijiet minna tagħna, il-management ma għamil l-ebda sforz biex jikkuntattjana u isolvi l-konflitt. Ħafna mill-interpreti fil-kabini tal-lum ġew rekwiżizzjonati u allura qed jiġu mġela jaħdmu. Biex nuru solidarjetà ma dan il-ksur ta' drittijiet tal-interpreti li jistrajkjaw u diskriminazzjoni lejn xi lingwi u MEPs il-kabini l-oħra iddeċidew illi ma jifqux jaħdmu kif kienu mitluba jagħmlu. Dispjaċir ninformawkom ukoll illi aħna ser nifqu naħdmu eżattament mal-ħin skedat fis-sitta u nofs jiġifieri. Grazzi. On reports and opinions, coordinators decided that we Il-koordinaturi iddeċidew illi mhux se jfasslu opinjonijiet dwar l-MFF u lanqas dwar rapport libe dwar dan il-programm u lanqas dwar ir-rapport AFCO dwar id-dibattitu dwar ġejjini tal-Ewropa. Barra minn hekk, il-koordinaturi iddeċidew illi għadu din l-opinjoni lill l-ombudsman jekk il-koordinaturi jiddeċidu illi ikomplu jaħdmu fuq dan il-fajl fil-laqa tagħhom għada. Rakkomandazzjoni tikkontestati eh, kollha fil-format eh, li għadni kif semmejt taħt format B id-ġejna li nalquhom, ġifieri 13 3 u design u il dik 14 eh, u ddeċidejna li nħallu il-209 miftuħa dwar eh, l-għamla ta' delegazzjoni li sejra Donjana eh, deċidejna fuq din u deċidejna wkoll minn ħajkun il-kap tad delegazzjoni. Id-deċiżjoni bot dwar l-għamla tal-membri kollha tad delegazzjoni dik ġiet posposta għallu l-ju. Barra minn hekk ma sarx qabel illi jerġgħu jinfetħu l gwida u minflok iddeċidejna li din inħallu għal mandat illi jmiss. Barra minn hekk il-koordinaturi iddeċidew illi jagħmlu um, jieħdu r-riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni tal-Ġermanja u iddeċidew illi ma jħallux miftuħin il-petizzjoni 07 750702 u ħallew iddeċidew li ħallu il-komitati il-petizzjonijiet eh, rigward il-pestiċidi miftuħin iżda jittrattawhom il-kumitati rispettivi tagħhom. Barra minn hekk eh, deċidejna wkoll illi ma nibatu ħadd eh, fil-konferenza illi tikkonċerna dan is-suġġett. Il-koordinaturi ħadu nota tal-punti kollha l-informazzjoni illi ġew preżentati. Bekk ikkonkludejt l-eżitu tal laqgħa tal-koordinaturi u ngħaddi minnu fih għal punt 19, petizzjoni 98-2015 dwar l-appoġġ li taw lill membri tal-familja li qed jieħdu ħsieb raba b'diżabilità. E, kiku Kieku nibdew però is surċirju Ċirju inna li ikun preżenti. Pero ma nistawx nistennew wis iżjed u għalhekk ngħaddi l-kelma minnu fih lis sinjura Maria Simona Bellini ħalli nisimgħu x'għandha xi tgħidilna. Fidejk, Sinjura. Grazie mille eh, per l'attenzione che ancora continua. Grazie ħafna, Signora President, grazie tal-li għadkom qed tagħtu kasna. Jiena ħana ġornakom dwar taħk li seħħ din l-aħħar sena minn meta jiġifieri tqajna l axħar darba. Nixtieq però ngħid illi din it-talba in-naħa tagħna rigward l-appoġġ li aħna nixtiequ li nagħtu l dawn membri tal-familja din it-talba ilna li għamilnija 25 sena. Ilna nistenna 25 sena. U din l-attenzjoni li palissa qed tingħata għal din il-kwistjoni ma kienieċ ser tingħata li kieku il-komitat tagħkom ma tax l-importanza lis suġġett Irridu narfu illi minkejja l-fatt li mhux qed jagħtu kasna aħna il-caregivers nibqaw l-iktar persuni illi fl-Italja aħna l-iktar l-iktar pajis illi għandhom stennija ta' ħajja baxxa fid-dinja tal-punent. Aħna nixtiequ illi namlu ċerta għażliet għal rabatana, pero sfortunatament dan ma nistgħux nagħmluh għaliex ma nistawx namluħ u għallura non nonqsu minn lil dawn il-raba tagħna. Minn arma nkunu nistaw nofrulhom dak kollu li għandhom bżonn u fl-istess waqt aħna irridu nieħdu ħsiebhom li dawn il-persuni 24 sija kuljum mingħajr ma jinħarsu id-drittijiet tagħna. Aħna dan qed nitolbu li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-bniedem tagħna. Aħna qed nitolbu drittijiet tal-xogħol, drittijiet tal-mistrieħ, drittijiet ta' servizzi soċjali, drittijiet għal ta' saħħa wkoll għaliex aħna biex ninkunu saw nieħdu ħsieb il-raba tagħna b'diżabilità ma nistgħux nieħdu ħsieb lil nfusna. Din hi r-realtà fl-Italja ila realtà għal ħafna snin, però sfortunatament id-diversi gvernijiet illi kienu qed imexxu pajjiżna ħadd minnhom qatt ma ħaħsib din is-sitwazzjoni. L-istituzzjonijiet eh, tal-gvern fl-Italja minħabba li dejjem qalu li m'għandhomx biżejjed finanzi, dejjem jitfgħu din il-problema taħt it-tapit. U din in-nefqa wieħed irid iqis illi jekk aħna ninataw din l-għajnuna li qed nitolbu għalija eventwalment dan il-flejes il-gvern ser jifrankom għaliex eh, meta tqis kollox tkun qed tifranka l-flus jekk inti tiżgura li ċittadini jekk ikunu b'saħħithom il-pajjiżi l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea u dan qed nieħ diversi drapi Mm, kulħadd għamel xi ħaġa fuq din il-problema, ovvjament kulħadd qies is-sitwazzjoni soċjali tiegħu, però l-Italja tinsab wara kulħadd, tinsab fil-qihnet tal-klassifika u fil-fatt dawn il-caregivers mhux qed jiġu meqjusa, u għalhekk mhux qed ikun possibbli għalihom li jibqgħu għaddejjin jagħmlu dan ix-xogħol, jiżvolġu dan ix-xogħol fil-waqt li jkunu mħarsin id-drittijiet tagħhom. Walek issa sa fl-aħħar wasal il-waqt illi dawn id-dikjarazzjonijiet ta' intenzjoni jiġu attwati, illi jkun hemm dispożizzjonijiet speċifiċi u mhux sempliċement ikunu wedijiet ta' qabel l-elezzjoni biss. Iżda Finalment, wara perjodu ta', ta krisi kbira, nejnu lil dawk il-faxix li żjed deboli fis soċjetà tagħna. Meta fil-passat tkellimna dwar din is-sitwazzjoni tagħna, ħafna baqgħu mistaġba illi fl-Italja m'hemm l-ebda tip ta' għajnuna u assistenza li tingħata lilna caregivers. Għalhekk jiena inħeġġiġkom sabiex tħeġġu lill gvern Taljan anka li xissa l-gvern imbidel fl-Italja u tħeġġuhom illi jippromovu ħarsin minimu għal-menu għal dawn il-caregivers tal-familja u ikun hemm assistenza ta' saħħa u anka assistenza soċjali illi tingħata lill caregivers eh, il-caregivers ma ninsewx li qed jagħtu l-għajnuna tagħhom għaliex l-istat huwa inassistenti fl-Italja. Issa wasal il-waqt illi ngħidu daqshekk, irridu nqisu wkoll il-liġijiet eh, liġijiet illi jitrattaw il-liġi ta' il-persuni b'disabilta u niżguraw illi dawn ikopru anka l-caregivers. Ma ninsewx illi l-caregivers jinsabu Eh, f'sitwazzjoni partikolari ħafna huma differenti mill-bqija taċ ċittadini Taljan. Il-liġi numru 104 illi spiss jużawha kif jaqbilhom il-politiki, il-politiċi tagħna hija liġi illi tappoġġa l-persuni b'disabilità u hekk għandha tibqa' aħna ma nixtiequx illi il-gvern Taljan dejjem jibqa' jagħtina l-istess Eh, tweġibit. Fl-Italja hemm il-liġi 104 li tħariskom. Le, dawn huma liġijiet li ħarsu l-persuni b'disabilità. Aħna nixtiequ liġi li tħares il-caregivers ta' persuni b'disabilità bħalna. Għaliex nixtiequ li eh, anka dawn il-persuni li jagħtu għajnuna il-caregivers ġifiri jitħarsulhom id drittijiet tagħhom, kull pajjiż ċivili Eh, isir, hekk għandhom isiru l-affarijiet f'kull pajjiż ċivili, u għalhekk nibda nistaqsi li nnifsi kemm l-Italja hija pajjiż ċivili. L-aħħar punt fl-aħħar tal-2017 tajna rikonoxximent legali permezz ta' sentenza li nqatat u fil-fatt ġew allokati 60 miljun euro favur dawn il-caregivers. Wisq nibżaw però illi bħalma ġara fil- fil-passat dawn mhux ser jiġu allokati għall-għajnuna li għandha tassew tingħata lill caregivers l-istess kif ġara f'dawn l-aħħar 20-30 sena Mm, aħna nistgħu nagħmluhom daqs kemmilna lill-politiċi tagħna daqs kemmilna nittrattaw dawn din is-sitwazzjoni, aħna nixtiequ illi l-għajnuna ta' sew tingħata lil caregivers għalhekk jiena nixtieqkom illi tkomplu tisqu fuq din il-problema biex bekk din il-petizzjoni ma taqafx u forsi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 kif qed tajjeb inti u naħseb li għandkom dritt li tirċievu din it-tweġiba wara da snin kollha. Naħseb li ta' min wieħed jitratta punt 19 u 20 tal-aġenda tagħna flimkien. Wala kan sa l-kelma lil petizzjonant eh, illi ser titkellem dwar fissem il-Fondazzjoni Promozzjoni Soċjali dwar il-kura tas-saħħa u l-benefiċċji soċjali għal persuni dipendenti. Il-petizzjonant mhux hawnhekk, però ħajtkellem f'ismu s-Sur Ċirio. Għalhekk Sur Ċirio nadilek il-kelma għal ħames minuti. Grazzi, Signora President, Iva ġejt mitlub anka lix din il-petizzjoni hija ta' importanza nazzjonali imma barra minn hekk ġejja minn mm, minn organizzazzjoni li s-seda taħja f'Turin, ir-reġuni li jiena ġej minnu. U għalhekk ġala darba l petizjonant ma jistax ikun hawnhekk maħna ser nitkellem jien fis-smu. Bħalma tajjeb ħafna inti, Sinjura President, is-suġġett huwa l-istess bħal petizzjoni li għadha kif tkellmet dwar is-Sinjura Bellini naħseb li ta' min wieħed jisħaq fuq aspett wieħed prinċipali. Minn banda rridu nitolbu illi garanziji biex il-persuni li mhumiex indipendenti minħabba li għandhom mart kroniku jew mart pal Alzheimer, minħabba li għandhom nuqqasijiet intellettivi, uh, ikollhom dawn id-dritt illi jirċivu għajnuna mis-servizzi uh, soċjali, mis-sigurta soċjali fl-Italja. Fil-fatt, dinja xaħġa li mhux qed isseħħ u l-affarijiet komplu jikkomplikaw riħom minħabba illi skont li fl-Italja l-aspett ta' kura tas saħħa huwa ehm, trattat reġun b'reġun. Jiġifieri jiddependi fejn flima reġun inti tgħix kif tiġi trattat għall kura tas saħħa tiegħek li forsi huwa differenti, l-element li huwa differenti f'din il-petizzjoni minn dik ta' qabel huwa li hawnhekk nixtiequ nisħu fuq kif in asijiet budġetarji mm, u l-diffikultajiet finanzjarji li jeżistu dawn ma jistgħux jiservu bħala skuża biex eh, ma tinataw, ma kura tas saħħa u servizzi soċjali, benefiċċji soċjali, skużawni, il-persuni li huma dipendenti eh, il fat li dak li jkun li għandu xtib ta' mart ikollu viċin tiegħu il-familja għanda eh, għanda effett pozittiv. Fil-fatt, huma l-effetti pozittivi informali, magħrufa bħala eh, aspetti informali, dawn l-aspetti huma ppruvati li jgħinu lill persuna marida, għaliex persuna li hija marida li mhijiex indipendenti, persuna li qed tmut, il-fatt li din il-persuna għandha l-possibilità li tqatta l-aħħar parti ta' ħajjita f'dara stess għandhom ċerta benefiċċji fuq il-persuna marita u għalhekk aħna nixtiequ illi niżguraw il kemm jista' jkun possibbli dawn il-persuni morda jitħallew jiexu f'darhom. Iżda biex dan iseħħ il-persuni l-qraba ta' dawn il-familji mhux biss iridu jingħataw appoġġ iżda ma ninsewx li dawn il-persuni, dawn il-qraba ta' persuni, eh, persuni li għandhom dan it-tip ta' mart, dawn jiddedikaw ħajjithom kollha għal familjari tagħhom li jinsabu morda u dan irid jiġi rikonoxxut b'mod partikolari għaliex dan diġà jseħħ f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea iżda mhux qed isseħħ fl-Italja. Jiena naħseb li dan il-gvern li hemm fl-Italja issa huwa gvern ġdid irrispettivament minn x'nasbu fuqu, ejja nittamaw illi dan il-gvern jirnexxu li jagħmel dak li m'għamlux il-gvernijiet l-oħra ta' qablu. Iva huwa minnu li hemm liġi li tikorron li tirrikonoxxi dawn il-caregivers, dawn il-raba ta' familji uh, b'mart Jiġifieri qed narfu li jeżistu dawn persuni iżda m'hemm xejn rigward id-drittijiet tagħhom allura daqs li kieku din id-dispożizzjoni ma tgħix ma tgħid xejn. Hemm ukoll digrit tal-2017 li l-ewwel darba jintroduċi l-possibilità illi jiġu appoġġati dawk il-persuni illi mhux biss jaqdu rwol formali fil-kura tas saħħa ta' dawn il-persuni morda, ġifiri t toppa iżda anke dawk li jaqdu rwol informali, ġifiri dawk palmet ngħidu raba li jgħinu lil eh, l-persuni morda. U ek jekk natu importanza għal din il-problema, uħet jittama jilli l-axina sibu soluzzjoni għal din il-problema. Ma ninsewx illi dawn il-persuni rridu jiriġu rikonoxuti. Il-rwol taħom rrit jiġi rikonoxut u rridu napprezzaw għaliex qed jiddeċidu huma minn rajhom illi qattaw ħajjithom ma' daw il-persuni b'mart jew b'diżabilità. Grazzi ħafna Sur Ċirio. Issa ngħaddi l kelma lil rappreżentanta tal- kummissjoni is-Sinjura Erickson Aite. Tista' twieġeb li żewġ eh, petizzjonanti jew aħjar lil petizzjonanta u lir rappreżentant tal-petizzjonant f'daqqa. Nadilek il-kelma. Mikrofonu għal-kellima. Grazzi u il-wara nofsinhar tajjeb lilkom il-koll, kemm petizzjonanti kif ukoll membri ta' dan il-kumitat. Nibda billi nfakkarkom illi l-organizzazzjoni li eh, tagħmel ġestjoni ta' sistemi soċjali din ta' barra mill-kappa eh, tal- tal-Kummissjoni jiġifieri f'dan l-ambitu dak tal-organizzazzjoni tas sistemi soċjali u eh, l-għajnuniet soċjali dawn huma ta' responsabilità esklusiva u kompetenza tal-Istati membri. Aħna fl-istess waqt nisqu fuq id-dritt ta' ċittadini kollha, id-drittijiet fil-fatt ta' ċittadini kollha li kollhom kura tas saħħa kif xirqa. Din hija parti mill-drittijiet, mill-karta tad drittijiet tal-bnidem, hija waħda mill-prinċipji bażiċi illi l-istati membri qablu dwarha u għed mid-drittijiet li għandu jiġi rispettati. Il-Kommissjoni mandiċ dritt illi tarmonizza u lanqas manda dritt illi timponi modi ta' kif jiġu uh, eh, koordinati il-diversi aspetti ta' sigurta soċjali tal-Istati membri. Però li nistaw nagħmlu bħal metu tajjeb intom huwa li nisqu fuq id-dritt għall kura tas-saħħa, nisguraw li din il-kura tas-saħħa tkun ta' kwalità, għanna aħna norganizzaw ukoll kolaqat fost il-peer reviews biex bekk l-istati membri jitalmu minn xulxin, aħna niġbru l-arfin, innidu studji dwar kif niprovdu kura tas-saħħa aħjar u bħalissa qed naħdmu mal-OECD ukoll biex niżviluppaw metodoloġiji biex nikkalkulaw aħjar il-kura li tingħata, il-kura medika li tingħata fid diversi stati membri u niżguraw li dawn is-sistemi jkunu b'modi li tista' tqabbel l-istati membri ma' xulxin. Hemm ukoll rakkomandazzjonijiet f'dan il-qasam rigward kura tas-saħħa fuq medda twila ta' żmien ma tantx ħarġu rakkomandazzjonijiet f'dawn l-aħħar snin. Il-raġuni waħda minnhom hija li hemm nuqqas ta' data u għalhekk insibu diffiċli ħafna illi kollna fidejna data eh, xjentifika li tista' tqabbilha eh, l-istess tip ta' data li tista' tqabbilha għal diversi stati membri aħna kif diġa li nistgħu nagħmlu hija li nippruvaw nikkoordinaw l-azzjonijiet iżda ma nistgħux nimponuhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet li kellimtkom dwarhom. Sena li għaddiet il-Kommissjoni ppubblikat inizjattiva ġdida dwar il-bilanċ bej dinja tax-xogħol u l-ħajja personali. Aħna ukoll qed nisħu biex il-caregivers ukoll koll ikunu jistgħu jibbenefikaw minn arranġamenti ta' ħinijiet tax xogħol flessibbli u anke ċerta ċranet talif. Għadna ma nafux kif din l-inizjattiva ser tevolvi u kif ser tiġi eh, konkluża, però iva hemm xi xogħol f'din id-direzzjoni biex nikonkludi ngħidilkom illi skont it-trattat aħna ma nistgħux nintervjenu f'din f'dan il-qasam. Il-President, Iva, nafu, dan nafuh, pero dan ma jwaqafniex milli niġbdu l-kom l-attenzjoni għal fatt illi l-Italja qed tikkommet tiksur. Infakarukom ukoll illi hemm abbozz ta' liġi illi ġie mressa qudiem is-Senat nhar 23 ta' Marzu mill-Senatur Kandjani u ejja nittamaw illi l-affarijiet jiċċaqalqu xi ftit. Intom petizzjonanti diġà kontu magħna fl-2015 u anke s-sena li għaddiet fl-2017. Iva, din hija eh, seta fina fina Iżda wara kollox il-kumitat tara għam sejjes fuq din is-seta fina fina. Aħna ma nistgħu ma nistaw nobligaw għam jamlu xejn, però nistgħu nħedġu għam biex xi ħaġa. Barra minnek il kummissjoni u koll għanda strategija għal persuni b'disabilta fl-Unjoni Ewropea. Din l-istrategija però miex ma, ma, ma, assoċjata maħħa l-ebda leġislazzjoni li tista' timplementaw bħalma qalet ir-rappreżentanta tal-Kummissjoni, Sinjura Erikson Aite. Il-Kummissjoni m'għandix is-seta li timponi xejn, però tista' tagħmel parti tagħha biex tħeġġeġ lill-istati membri jagħmlu l-parti tagħhom u tipprova tisħaq fejn tista. U aħna għalhekk qegħdin hawn. Issa, nibda niftaħ id-dibattitu għal kollegi. U nibdew bis-Sinjura Evi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi u koll l-petizjonanti illi jinsabu fostna illum f'dan il-Komitat Peti kif qalu ta' huma mhix l-ewwel darba illi ġew hawnhekk. Diversi kienu id-drabi illi trattajna dan is-suġġett. issa għaddew 25 sena minn meta dan il-Kumitat ilu jipprova jisħaq fuq drittijiet tal-caregivers. Jina l-lum inħoss illi għandi nitkellem dwar din il-petizzjoni e kif ġej. Aħna rajna kif f'dawn il-ħafna snin, jiena bizbis il-ni erba snin f'dan il-Parlament Ewropew, U rajt kif eh, diversi drabi ġi propost dan is suġġett iżda sissa qatt ma wasalna mkien. Sa issa l gvern Taljan qatt ma mpenja ruħu b'mod serju biex jintroduċi ħarsin minimu għal caregivers li jaħdmu fil-familji tagħhom. Minkejja ir-rakkomandazzjonijiet min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u fil-fatt minħabba li il-Kummissjoni Ewropea li għandhom ma biss rakkomandazzjonijiet ftit li xejn tista' timponi eh, regoli fil-qasam tal-kura tas-saħħa, però ma ninsewx li hemm ċerta konvenzjonijiet bħal konvenzjoni tal-ġnus Magħquda illi l-Unjoni Ewropea spiss tagħmel referenza għaliha u din tfakkarna kif biex ikollok ħajja awtonoma il-kura tas-saħħa ta' persuni b'disabilità, anka persuni b'disabilità gravi, tagħmel iktar sens illi tiġi provduta mill-familjari, mill-raba ta' dawk il-persuni b'disabilità. Iżda propju minħabba fekk li hemm dan in-nuqqas għaliex il-caregivers ma għandhom l-ebda ħarsien ta' drittijiet tagħhom kontra dak li jiġri fid-diversi stati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Fl-Italja, kif tafu, issa hemm gvern ġdid gvern illi ħoloq ministeru għal diżabilità U kitab iswet fuq labjat illi il-gvern besibu jimpenja ruħu sabiex iqis il-persuni b'disabilità u anka biex iqis it-trittijiet ta' dawk il-persuni li jieħdu ħsieb il-persuni b'disabilità jiġifieri il-caregivers familjari. Għalhekk jiena naħseb illi fil-futur qarib ser tirċievu tweġibiet iżjed konkreti mill-Italja anka rigward il-liġi l il ġdida tal-2017 biex bekk il-liġi tal-2017 tassew tiġi implementata fil-prattika għaliex eh, tassew ħaqhom dawn il-persuni li ilhom jippruvaw semmaw leħinhom għal dawn l-aħħar snin u għatħat bata kasom. Ovvjament, intem billi ngħid illi din il-petizzjoni trid tibqa' miftuħa għaliex il-komitat peti għandu jibqa' jsegwi din is-sitwazzjoni biex naraw x'ser eh, jiġri minn dawn il-caregivers li jagħtu l-assistenza tagħhom fil-familji tagħhom. Grazzi ħafna, ma jider li hemm ebda membru ta' dan il-komitat li jixtieq jintervjeni permettu li ngħid illi il-parlament il-ġdid impenja ruħu illi jagħmel xi ħaġa dwar dan is-suġġett ma ninsewx li senatur Kandjani ressaq proposta ta' liġi u dim is-senat propju din is-sena. U għalhekk naħseb illi dak li għandna nagħmlu huwa illi inqisu li nistennew ftit u naraw x'ser iseħħ taħt il-gvern il-ġdid bħalma qalu l-istess petizzjonanti u bħalma qalu wkoll xi membri ta' dan il-kumitat. Jiena naħseb illi dan il-kumitat peti jista' jkun parti mis-soluzzjoni aħarija. Issa mill-ġdid ngħaddi l-kelma għal żewġ minuti lis sinjura Bellini. Grazzi ħafna, jiena sempliċement xtaqt ngħid eh, xi ħaġa waħda bħalma qalet eh, l-Onorevoli Evi Jiena nixtieq eh, nisħaq fuq dawk li huma il-kompetenzi ta' dan il-komitat. Aħna għawek li qed nisħu huwa fuq id-drittijiet ta' dawn il-caregivers u hawnhekk fejn tistgħu tgħinuna intom bħala komitat. In-nuqqas eh, li qed jiġi kommess fil-konfront ta' daw il-caregivers huma nuqqasijiet ta' tip ta' nuqqas ta' ħin ta' mistrieħ, nuqqas ta' kura tas saħħa nuqqas ta' ġranet ta' liv, etc. Dawn huma l-ksur tad drittijiet tal-bniedem li qed jiġru li qed iseħħ fil-konfront ta' daw il-caregivers. Aħna fiduċjusi fil-gvern il-ġdid imma dan ma jfissirx illi aħna għana nitulqu l-affarijiet għal rajom. U importanti illi nifmu eżattament xjejt eh, dan la bozz tal-liġi, għaliex dan la bozz tal-liġi ħadd qatt maraħ. Jekk ikun hemm liġi li tgħaddi nixtiequ li din il-liġi eh, tkun xi ħaġa li tista' timplementa. Barra minn hekk id-deċiżjoni ta' 60 miljun euro skont is-sentenza li kienet inqatat ma tantx jagħmlu sens huma ammont zaħir u għamont ta', ta flus żgħir wis. Aħna nixtiequ illi ikun hemm xi ta' pensjoni eh, illi eh, ikun hemm kura tas-saħħa fruta lil dawn il-persuni u anka illi eh, jiġu meqjusa aspetti ta' sigurtà soċjali wkoll għal dawn il-caregivers, nittamaw l-affarijiet jinbidlu tassew, mhux għall apparenza biss, kif spiss jiġri. Iva, aħna ma nixtiequx illi sempliċement nitkellmu fuq politika, nixtiequ illi fir-realtà jittieħdu azzjonijiet illi jbidlu l-affarijiet. Nista' nassigurakom li aħna ma jinteressanix, ma tinteressanix biċċa karta abbozz miktub bil-miktub biss. Aħna nixtiequ miżuri konkreti. Tajjeb wisq, issa nofri taqsira għal dawn il-żewġ petizzjonijiet li ser nittrattawhom b'mod ugwali. Ovvjament ser nżommhom it-tnejn li huma miftuħin u nipproponi li nibatu ittra direttament lill-Ministeru mill-Ministru l-ġdid għall familja u l-persuni b'diżabilità jiġifieri sur Lorenzo Fontana, membru tal-Partit Politiku Lega, illi huwa wkoll ex MEP u wkoll nitolbu personalment u nitolbu li jkun personalment responsabbli mitweġiba li għati l-parlament. u li ju personalment jibat li itra u u illi naraw x'ser tkun eh, u u koll nisimaw dwar is-sitwazzjoni tal-proposta tal-liġi ġdida li ser tiġi li ġiet prezentata qudiem is-Senat. Ngħidlu wkoll illi aħna ma jinteressanix ma tinteressanix biċċa karta oħra, jinteressawna azzjonijiet konkreti. Barra minn hekk indur lejn il-Kummissjoni, nirringrazzjali għal darboħra ġiet fostna u spjegatilna illi legalment aħna ma nistgħu nagħmlu xejn, però jeżisti ċerta seta fina. Hemm seta li kulħadd jaf biha l-politika, bħal setat finanzjarji u budgetarji, iżda hemm ukoll dik is-seta fina fina illi titlob illi jittieħdu azzjonijiet eh, prattiċi. Jiena nixtieq illi nirċievu tweġiba onesta. Għaliex naħseb din tista' tkun din hija fil-fatt is-soluzzjoni. Grazzi ħafna. U l-Eleonora, il-gvern tagħha il-partit taħħa se jigverna, nħeġġiġa sabiex tħeġġeġ lill-kollegi tagħha sabiex jagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna lill petizzjonanti kollha li ġew fostna u ninauguralkom il-vjaġġ tajjeb lura lejn pajjiżkom, pajiskom li sabi ħafna. Gawtu Brussell fejn ma tantx għandkom temp sabiħ. Iżda nawgurakom il-vjaġġi tajjeb issa petizzjoni illi jmiss. Concerning difficult. Dinija 857 rigward id-diffikultajiet iffaċċjati mill-persuni b'mobilità imnaqsa fir-Rumanija. U nixtieq nilqa lil ħabib antika tiegħi Romina Afrasani bħala petizzjonant verament qed pjaċir nerġa' narrak eh, eh, dinija ġlida li aħna xtaqna nieħdu flimkien m'intix qiegħda hawnhekk għall-ewwel darba, però eh, nilqgħu magħna u għandek il-kelma għal ħames minuti. Jiena nixtieq nerġa' nirringrazzjak tal-istudentni hawnhekk u nkompli niġġielet eh, din il-ġlieda tan nies b'diżabilità fir-Rumanija u madwar l-Ewropa. Jiena naqbad l-aħħar parti tal-petizzjoni tal-Italja u kien interessanti nara ħafna affarijiet eh, simili bejn dak li qed jiġi f'dan pajjiżi u kif qed nuru ħafna xogħol tajjeb. Eh, Però ħafna drabi ċittadini ma jarawx dawn l-affarijiet tajbin, sissa kien hemm ħafna xogħol li qed isir bejn l-awtoritajiet differenti u jekk jien onesta Eh, imma l-attitudni li ttieħdet għal din il-kwistjoni eh, tiskoraġini ħafna Din hija problema, din mhix xi ħaġa li jistgħu jagħmluha sabiħa u jkomplu jaħdmu fuqha. Kien hemm ittra illi qalu kien hemm 289 talba għal assistenta għal eh, persuni b'disabilità li jkunu qegħdin jivvjaġġaw 98 fil-mija kellhom riżultat pożittiv. Jiena naf xi ġifieri eh, tivvjaġġa fir-Rumanija imma daw ir-riżultati ma jitwemnux għalija. Jiena nixtieq nara daw it-talbiet u nara eżatt kif huma Eh, irna xinu kollom suċċess ta' 98% eh, għal dawk in-nies b'diżabilità fir-Rumanija li xtaqgħu jivvjaġġaw eh, għax isom statistiċi folots. Dawk li ma jafux l-istorja tiegħi minn dakinhar sissa ħadd ftit ritratti biex nurikom uh, kemm kbira l-injoranza tal-gvern rumen u li qed ngħid mhux esperjenza waħda, xi ħaġa li qed nivvinta jiena, imma fil-verità mhux veru riżultati juru r-realtà. Mela, se nurikom xi ritratti minn stazzjon tal-ferrovija li ġie rinnovat mill-Fondi tal-Unjoni Ewropea fl-2015 u jgħid li qed jgħidu r renovazzjonijiet saru Eh, tlet snin ilu, imma mhux vera huwa stazzjon aċċessabbli, aċċessibbli. Mela, immaġina li inti qiegħed fuq wheelchair u trid tivvjaġġa fir-Rumanija u se noħodkom fuq vjaġġ eh, u nurikom kif xi ħadd diżabilità jipprova u qed ngħid jipprova jivvjaġġa f'pajjiżu stess. Mela naslu qudiem il-bini, unsibu rampa. Għal-bidu najt, iwa, se kolli suċċess, se naħdem, imma nasal eh, ħdej il-bib u parti bismi il-bib tinfetta, u ma taddix wheelchair minnu. U tal-bib ma jinfetaħ bxej kompletament. Allura, ti tisaqsi għallajnuna umbat, mux il-xi membru ta' personal, imma il-xi vjaġġatur li kun eh, miegħek. U daw ikollhom problema, eh, jridu jaraw kif se jiftħu l-bib, jiftħu Eh, serraturi u jagħmlu. U dan biss biex titħol ġo l-istazzjon tal-ferrovija, somma wara ħafna talna u naslu fil-counter. U għasin kun saħares fuq il-counter, aħna eh, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet prattiċi kif taraw fir ritrat Per eżempju, dan persuna qed jipprova jixtri biljett eh, kollu konverzazzjoni ma' min qed ibiħ il-biljett imma l-ħajtu li wisq Meta titkellem ma' dawn in-nies tinduna illi talba formali kellha tindbat għaxar tim qabel. Imma din hija diskrezzjoni tad-direttur tal-ferrovija. Issa il-liġi tal-Unjoni tgħid li inti tittati notifika ta' 48 sija fil-verità. Jiena nħobb inkun indipendenti u vjaġġajt ħafna u allura ħsibt illi iva se jirnexxieli bil-pjanijiet eh, tal-ivvjaġġar eh, tiegħi kif kulħadd għandu dritt jagħmel. Taħseb li fl-2018 ħafna postijiet se jkollhom aċċessibilità u biftit affarijiet forsi kollox jimxi tajjeb imma insomma mill-counter imorru fuq il-pjattaforma u nsibu ostaklu ieħor biex tasal fuq il-pjattaforma trid tażel bejn żewġ affarijiet jew art imħarbta li impossibbli bil-wheelchair jew inkella tuża l-sterlift, tgħid iva tajjeb għaw sterlift mela possibbli. Imma ma tistax iġibu dal-isterlif tisfel ti tittajja xi xaħat biex iġibulek u fl-axar eh, meta ġi membru tal-personal għalli jiena ma nafx inħadmu ħamur nara min jaf. U f'dan il-punt għajjajt, diġa għajjajt naqra u għadni għattilkom, għadni għasattilkom li wasalt fuq il-ferrovija, imma insomma din mish esperienza ta' immaġinazzjoni, eh, din mish eh, eh, dan mux xenarju fittizju, din hija esperjenza tal-ħajja ta' vera, mhux jien biss imma ħafna ċittadini Rumeni, jew kella ċittadini Ewropej li jridu jiġu r-Rumanija. Fl-aħħar wasal fil-ferrovija u l-ferrovija tiderekara kif qiegħda fir-ritratt. Tlet tarġiet f'kull bib. Anka persuna li m'għandux diżibilità ma jistax jitlaq għomdu, waħseb wara minn għandu diżibilità. Trina ma nistax nifhem kif 98% sabu esperjenza pożittiva. Il-bibin tal-ferroviju ma ħafna għasta dil-wheelchair minnom, eh, eh, memx eh, seats aċċessibbli, insomma, mem xejn tajjeb għal persuni b'disabilità. Din mhix immaġinazzjoni. Issa, kif eh, l awtoritajiet jistaw eh, ħallu lil daw il-persuni mingħajr ma jużaw eh, pereżempju it-toilets pubbliċi. l awtoritajiet rumeni għandhom jieħdu responsabilità u nixtieq lill kummissjoni tipprova tlesti ix-xogħol burokratiku u jipprova jara eżatt fejn qegħdin daw il-punti ta' aċċessibilità. Inħeġġiġkom li ma tħallux li l-awtoritajiet Rumeni jeħesuha ħafif eh, f'dan l-aspett, jiġifieri dritt bażiku ta' xi ħadd diżabilità li jivvjaġġa. Jiena naf eh, li din għanda tkun limitu għal kulħadd u nemmen li l-gvern men għandu eh, juri azzjoni mhux bis pjanijiet. Grazzi. Thank you very much and uh, the commission representative Mr. Miljosi is here. Grazzi ħafna. Issa mill-Kummissjoni. Min ħaj jitkellem minn it-tnejn, min jixtieq jispjega s-sitwazzjoni? Hello. Jiena Lina Plasenzja, jiena es espert eh, anzjan fuq id-disabilità u l-inklużjoni u se nkun qed nitkellem fisem il-Kummissjoni. Sfortunatament, dak li qed tgħid il-petizzjonanta mhix xi ħaġa ġdida. Jiena nemmen dak li qed tgħidli Jiena ipprovajt eh, nivjaġġa ma' persuni b'diżabilità f'diversi okkażjonijiet u konxi minn dawn l-affarijiet aħna impenjati biex nisalvagwardjaw id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u inkomplu intejbu l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet li għanna fil-konvenzjoni qed nippruvaw nagħmlu dan bi-strateġija ta' disabilità imma anki b'diversi miżuri amministrattivi naf, Iva, illi hemm bżonn il-ħin u naf illi m'għandekx ħin għaliex intom kuljum taffaċċjaw dawn eh, l-esperjenzi, ġifiri aħna verament nħossuna ħażin illi ma nistawx insolvu eh, l-affarijiet eh, malajr malajr, hemm ċertu passi li rridu nieħdu, allura l-ewwel irid infakkarkom illi din il-kwistjoni tiġi minħabba l-eċċezzjonijiet li għandna fir regolament wieħed li ta' seba wieħed tal kummissjoni fejn hemm obbligi għall assistenza e, li jistgħu jiġu imminati u r regolament jippermetti dan. U allura nisperaw illi l-introduzzjoni tal-proposta ġdida tal kummissjoni illi m'għandix e, eċċezzjonijiet għal dawn l obbligi e, se tiġi adottata kif proposta mill-Kummissjoni għaliex dan fil-fatt sejjejn isolvi ftit mill-problemi, ftit mill-problemi ta' assistenza li taffaċċjaw, però eh, naħseb li tafu l-ċertu eh, problemi li tiltaqgħu magħhom ma jistgħux jistgħu jiġu solvuti biss eh, bl-assistenza, hemm problemi wkoll bl-aċċessibilità tal-ferroviji, l-aċċessibilità tal-bini pereżempju, xtaqt insemmi żewġ affarijiet hawnhekk. L-ewwel illi Hemm l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-interoperabilità li se jħarsu lejn dispożizzjonijiet fid-dettal biex jaraw fejn hemm nuqqas ta' konformità jew kellha fejn dawn jistgħu jiġu imsaħħa speċjalment bid-dialogu li għaddej bħalissa ma' l-Aġenzija biex inħarsu lejhom. Jiġifieri aħna se nistudjawhom flimkien mal-partijiet kollha interessati ħalli naraw jekk hemmx rekwiżiti partikolari Eh, li huma problematiċi u allura indaħluhom mbagħad eh, fix-xogħol tagħna. Għanna l-att ta' ċessibilità Ewropea wkoll li għandu ċertu rekwiżiti għall l-ambjent mibni ġifiri ċertu rekwiżiti għandhom jiġu konsidrati f'dan il-każ, pereżempju il-mobilità vertikali. Din trid tiġi assikurata la edem. Ikolli ngħid illi dawn huma proċessi leġislattivi li jieħdu il-ħin u jiena nifhem eh, is-sitwazzjoni li qegħdin fiha, qegħdin nippruvaw nagħmlu l-aħjar illi nistgħu U dak li nistgħu nagħmlu eh, fi żmien qasir u illi naraw il-barriri tagħkom ħanqabluhom mat-TSIs, naraw x'inkludi fit-TSIs eh, jew inkella u x'qegħdin hemm u mhux qed jiġu rispettati, insomma dan u xoll li rridu nagħmlu, imma infakrukom ukoll li TSIs eh, japplikaw għall-infrastrutturi rinnovati jew inkella dawk ġodda jiġifieri rridu naraw x'inhu l kondizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni. u mbagħad inżommu dan f'moħħna għall proċessi li jmiss. Semmejtu xi fondi tal-Unjoni, interessanti nkunu nafu li huma dawn il-fondi ħalli bekk inwissu lil kollegi tagħna u ngħidulhom jekk eh, dawn ir-regolamenti kienux eh, rispettati jew le. Ħafna mill-fondi li għanna għawnek għandhom dispozizjonijiet fuq l-accessibilità, forsi mux bizzejiet, imma tajja li kikun iġbru din l-informazzjoni ħalli inkunu nistaw naraw x'qed jiġri u nżommu wkoll din il-ħaġa frasna kif edna diversi drabi dan li qed nagħmlu se jsolvi l-problema immedjatament, però Naseb tistaw taraw eh, mill-miżuri leġislattivi li qegħdin nieħdu li rridu naħdmu wkoll fuq eh, soluzzjonijiet strutturali anke meta dan jieħu aktar ħin. Grazzi. And I thank you very much for your your absolute Grazzi ħafna tal-tweġiba eccellenti li tajt inti għax kienet utli ħafna. Mela, issa il-kollegi jidherri li ma tanċaw minnhom, is senjura Krupa tixtaq Kellem jisu jina wint int u biss. Le? Mela. Allura se nħalli fidej Romina għal darboħra. Bil-mikrofonu, kjoġbok. Etnu għosna li l-appoċ jgħata un issa Il-insaqsu fejn tużaw il-fondi huwa pastajb il-qoddim. Il-fatt li dan l-istazzjon tal-ferrovija ġi rinnovat tliet snin ilu u m'għandux karatteristiċi ta' aċċessibilità hija xi ħaġa xokkanti ħafna. Naf li eh, affarijiet ta' dan it-tip jieħdu il-ħin, il rumanija mish stat membru ġdid, ilha fl-Unjoni 11 il-sena u kien hemm diversi fondi u miljuni ta' euro li nataw l rumanija għal dan il-an mingħajr ebda tip ta' riżultat. Jiena inħeġġeġ illi tinġabar aktar evidenza u Rumanija tiġi mistoqsija turi xamlet, mhux biss jagħmlu pjanijiet u jgħidu li qed jiġġieldu għalihom, l-awtoritajiet iridu juru xamlu eżatt biex joħolqu ħajja aħjar għan-nies b'disabilità u rridu ninkoraġiċu lin nies b'disabilità biex ikunu eh, indipendenti u jivvjaġġaw nafu f'ħafna stati fejn nies b'disabilità li ġew integrati fid-dinja tax-xogħol imma din da mhix xi ħaġa komuni fir-Rumanija. Ġejna nirrangrazzja lill kummissjoni tax-xogħol li qed tagħmel ma nasab li rumanija trid taħdem iktar. Inti tista' dejjem tafda fl-appoġġ tagħna il-Kummissjoni u l-Parlament għax aħna diversi drabi ħdimna flimkien meta nitkellmu fuq id-diżabilità u eh, għandna strateġija ta' diżabilità utli ħafna eh, li twaqfet imma eh, nix bżonn iktar tigri tal-karti. Issa għandna bżonn xogħol ta' veru. Mela, ħana mel sommarju issa. Aħna Saqsejna lill-Kumitat eh, Tran għal-opinjoni u rċivejnija u issa edha taħdem fuq il-proposta tal-Kummissjoni biex tagħmel reviżjoni tar-regolament u jivvota fuq dan ir-rapport. Il vot se jsir fil-fatt għada fil-Kumitat Tran. Allura aħna se nkunu fi dialogu dirett mal-kollegi tagħna fil-Kumitat tat Trasport u se nsaqsu għal pass li jmiss li biħsibhom jieħdu barra minn hekk eh, nixtiequ nibatru itra lill gvern rumen għal darboħra u nsaqsuh jekk hemmx prova ta' kif qed jintużaw il-fondi Ewropej biex isolvu din is-sitwazzjoni u jgħidulna kif u eh, jekk għamlux din l-istrateġija għal persuni b'diżabilità. Ġifiri dak li għanna namlu għawnek u li insaqsuhom għal aġġornament speċifiku ħafna fuq kif huma jimxu pass pass il qudiem fuq din il-ħaġa. Hemm xogħol għaddej fuq reviżjoni tar-regolament u dan għandu jiġi rifless fir-Rumanija għalissa dak li nista' nagħmel. Aħna wkoll batna ittra lir rappreżentanti permanenti kollha u tkellimna magħhom fuq il mobilta wkoll. Fil-fatt mill-uffiċċju tagħna batna 29 ittra. jiġifieri aħna verament naħdmu fuq din il-kwistjoni u nippruvaw naħdmu b'kull metodu illi għandna Issa, il każ tiegħek mhux każ mitluf, se nżommu l-petizzjoni miftuħa sakemm ikollna tweġiba pożittiva. Dak li nistgħu nagħmlu sissa, issa għandi żewġ kollegi oħra u huma wkoll qablu miegħi jiġifieri Grazzi ħafna, grazzi talli ġejt, grazzi talli. Qedtinna li rridu naħdmu aktar fuq dan is-suġġett u nikkoordinaw ma' oħrajn ħalli s-sitwazzjoni ma tkun xi ħaġa permanenti. Iridu nemnu illi ftar fil-mina hemm dawle. Grazzi ħafna u l-vjaċċi tajjeb lura id-dar. Il-punt li jmiss huwa petizzjoni hija petizzjoni 22 petizzjoni dwar il-kura tas saħħa l-pazjenti li jibatu minn sensittività kimika multipla u minn sensittività elettromanjetika. L-Kummissjoni batet diversi dokumenti dwar dan u rappresentant tal-Kummissjoni qiegħed għaw fidejk, Sinjura Harrod. Uh, uh thank you. Uh, thank you. Grazzi tal-opportunità biex nippreżenta l-pożizzjoni tal komissjoni jiena Diana Harold ġejja mid-DG Sante. Kifet il pozizjoni qed tgħid li hemm pazjenti li batu minn sensitivita kimika multipla u minn sensitivita elettromanjetika qed tgħid li l-Italja l-Istat Membru tagħha mhux qed tirrikonoxxi E, mhux qed jirrikonoxxi din il-marda tagħha u ma joffrix kura tas-saħħa professjonali għal pazjenti bħala. Ħan nispjega l-pożizzjoni tal-Kummissjoni jiena nixtieq infakkar fit-TFU u artiklu 168 fejn l-Unjoni għandha tħalli l-responsabilità l-Istati membri biex jorganizzaw sistemi tas saħħa tagħhom fis servizzi tas saħħa pubbliċi. Ġifir kummissjoni ma tistax tilleġisla fil-qasam tas saħħa eh, pubblika u ma tistax toħroġ miżuri leġislattivi. Madanna kollu, minkejja dawn il-limitazzjonijiet, il-Kummissjoni qiegħda tħares lejn din is-sensitività għall eh, l-elettromagnetika, l-IMF, u il-Komissjoni tagħti pariri permezz tar rakkomandazzjoni il ħarġet fuq l-electromagnetic fields. Madana kollu dan ir-regolament huwa eh, wieħed mhux vinkolanti għall-istati membri Il-Kummissjoni taħdem ukoll eh, fuq eh, din il-kwissjoni elettromanjetika u tagħmel dan bil-Kumitat Xjentifiku tagħha. Il-Kumitat ħareġ diversi opinjonijiet l-aħħar wieħed kien fl-2015. Il-konklużjoni ta' din l-opinjoni xjentifika kienet li bħalissa m'hemmx bżonn illi nirrevelu nirrevetu il-limiti. Il-Kommissjoni qiegħda tinvesti f'diversi proġetti wkoll fil-qasam tal-electromagnetic fields u l ipersensitivita u eh, l-esponiment tal-pubbliku għal dawn eh, ir-raġġi elettromagnetiċi. Il-Kummissjoni tinsisti illi eh, attivitajiet ta' dan it-tip qegħdin fidejn l-istati membri Grazzi, issa fidej Peter. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, dann wäre das... Ähm... Grazie ħafna, Signor President. Jekk eh, ikonna eh, biex insegwu l prinċipju ta' ġestjoni tajba, naħseb illi il-passi li missa lura jkun il-nibatu itra lill-Italja u nitolbuhom jagħtu widen l rekomandazzjonijiet tal komissjoni U Għalhekk nemmen illi l-affarijiet li jdu jsiru di jsiru fl-Italja. Aħna nistgħu nibatu itra li l-Italja nitolbu għom l-itra tana, pero umbat wara nalqu l-petizzjoni. Dik hija l-proposta tiegħek ma nasibx iħtana xi kompetenzi. Iva, fil-fatt inti wasal tal-istess konklużjoni bħali, naħseb li wasal il-moment illi nalqu din il-petizzjoni illum stess. Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet, nagħmlu hekk. Tajjeb. And uh, we move on to the next petition. Naddu għal petizzjoni li jmiss, il-petizzjoni 853. Tmini ħamsa tlieta ta' Matthew Spiegel fissem il-Fundazzjoni Free Morgan dwar allegat eh, allegat implementazzjoni mhux vinkolanti mhux mhux ehm, mhux konformi u ksur tar-regolament tal-Kunsill 338, regolament dwar il-flora u l-fauna. Il-petizzjonant ġi mil bot ħafna. mil bot ħafna, emnuni jek trid qed nitkellem fuq il kalifornia u New Zealand. Ġew apposta għal din il laqgħa Allura, nilqakom biħġari għat ma naf illi ġew petizjonanti Kamilja Wekina bħala president f'dan il-komitat illi ġew mistednin mid-daqstant il-bot. Nammira fil-fat l-istamina li għandkom intom li kontu kapaċi tivvjaġġaw fuq distanza sekk eh, twila. U nammira anka l-impenni li għandkom għal eh, din il-kawza. Mela, nagħti l-kelma li sur Spiegel u l-Dr. Visse. Natikom għaxar minuti għanka ftit iżjed għaliex maħniex mafusin bil-ħin. Jekk jaġabkom. Grazzi ħafna ħna napprezzaw l-opportunità illi u l-argument tagħna. Ħan introduċi l-nifsi l-ewwel u anka il-kollega tiegħi. Jiena illi nistudja il-baleni u il-dniefel għal iżjed minn 20 sena dawn il-ħuta kim sejjaħ ċetaċju. Jina kifattu ġejt mill-New Zealand, pero għandi ċittadinanza doppja, għandi ċittadinanza olandiza u koll. Il-involuta f'dan il-kas mal-Fondazzjoni Free Morgan mill-2017. U imbat Matthew huwa l-avukat għal din il-Fondazzjoni Free Morgan u ġej mill-Kalifornja minn u wkoll qiegħed fuq il-board tal-Fondazzjoni Free Morgan. Għan introduċikom l-ewwel għal Morgan. Morgan hija orka hija twildet fil-abitat selvaġġ tagħha, instabet ftit il-barra mill-kosta ta' l-Olanda u Eh, imbagħad tinżamet fi spazju magħluq. Eh, l-istorja ta' ħajja twila ħafna ma nippreferi niffoka fuq eh, l-elementi prinċipali tal-petizzjoni tagħna. Hemm turi differenti involuti f'din l-istorja fosthom pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Ewropea u oħrajn li mhumiex. F'din il-petizzjoni b'mod partikolari qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni ta' trasferiment ta' Morgan mill-Olanda għal Spanja. U kien hemm bżonn ċertu dokumentazzjoni dik id-dokumentazzjoni eh, kienet taqa per eżempju taħt il-regolament CITES dwar il-flora u l-fauna fost ħafna regolamenti oħrajn. Issa hemm ċertu lakuna għaliex lakuni għaliex hemm ċertu speċijiet ta' ħut illi jistgħu jinżammu fi spazju mal-qbiż bit-tigri li mbagħad eventwalment jinħelsu jekk ma jinħelsux l-għażla l-oħra hija illi tuża lil dak l-annimal biex tagħmel riċerka xjentifika. Biex tkun trasferita Morgan kellha bżonn ċertifikat eh, speċifiku għal trasferiment. Il-leġislazzjoni Ewropea dwar l-ambjent tajt li dawn iċ-ċertifikati jinħarġu biex ikun hemm skrutinju akbar ta' attivitajiet kommerċjali li jinvolvu speċijiet taħt anness A. Metju ħajkellimkom iżjed fuq dak l-anness. Minna għaj, li xtaqt nisħaq huwa illi dawn iċ-ċertifikati partikolari jinħarġu u meta jinħarġu jippermettu illi kunem annimali li suppost jinżammu fil-beraħ mill-flok jinżammu fi spazju maluq. Morgi kienet l-ewwel orka illi twildet eh, fl-habitat normal naturali tagħha u li nżammet 13-il sena fi spazju magħluq hija annimal prezzjuż ħafna minħabba fil li ġej minn razza eh, verament eh, pura. Xi flus hemm involuti l-industrija li żomm dawn l-annimali eh, tajt li dawn l-annimali huma jiswew bejn miljun u 10 miljun il-dollaru. Però minħabba fir-razza pura ta' Morgan, hija potenzjalment kienet tiswa bejn 10 miljun u 20 miljun dollaru. Ġifri, wieħed mill ta' annimali għandu valur oli eh, jekk mhux fl-Ewropa, forsi fl-Ewropa kollha forsi fid-dinja kollha. Biex nagħtikom kontest Ewropew, fl-Ewropa hemm 10 orkas biss u eh, Morgan hija l-unika waħda li twildet fl-abitat naturali tagħha. L-Unjoni Ewropea tieħu it-traffikar tal-annimali slavaċ bisarjeta ħafna. U fil-fatt impjantazzjoni. Il-pjantazzjoni l-fatt illi it-traffikar ta' dawn l-annimali sar wieħed minn negozji li l-iżjed irendi flus madwar id-dinja. E, erba' punti ewlenin tal-pjantazzjoni, ġviri iżjed infurzar iżjed kooperazzjoni u iżjed prevenzjoni. Dan jinvolvi wkoll l-infurzar aħjar tar-regoli dwar il-negozju bl-annimali slavaġ. Il- Aw ħafna min jaħseb illi traffikar ta' dawn l-annimali fissa li traffikom billi t-trasportom f'xi bagalja, eccetera. Però il-negozju ta' dawn l-annimali jinvolvi wkoll pereżempju il-bejħ ta' biljetti biex tara spettaklu tagħhom. U kultant ta' isir anka minn nies eh, li bsin iġlek kull ingravata. Mill dawn l-annimali li ġew eh, salvati kien hemm 13 speċi minnhom illi spiċċaw jintużaw l-skopijiet kummerċjali. Fl-Unjoni Ewropea kien hemm tlieta minnhom. Mhux qed nitkellem fuq individwi qed nitkellem fuq l-ispeċi, jiġifieri kull speċi għandha qatt ta' annimali individwali taħta. Għanna nirrikonoxxu li l-petizzjoni hawnhekk mhijiex dwar il-benesseri tal-annimali, però l-azzjonijiet li tieħu l-Kummissjoni għandhom eh, implikazzjonijiet qawwijin għall-saħħa ta' dawn l-annimali. Dan ir-ritratt li qed taraw huwa ħsara li għamlet Morgan fuq anfusa minħabba fl-istress li kellha fl-ambjent li kienet qed tgħix fih. Il-parti l-kannella hija iwad benġil minn meta eh, bdiet tati mal-gaġġa u l fattirit il tilfet kasinna kien għaliex bdiet tomot il-konkrit. Issa, hemm regolament 338 sbarra 97 li servi eh, bħala bażi fil-kas ta' dawn l-annimali li nżammu fi spazji magħluqin. Grazzi ħafna Sra. President, grazzi Ingrid, grazzi tal-li permettajtulna niġu għawek u nispegaw ruħna u grazzi anka tal-ħin li tajtunna. Mela ħantella l-prezentazzjoni. So we're here today with three basic requests. Mela l-lum ġejna għek biex namlu tlet talbiet. L-ewel net biex iżommu l-petizzjoni miftuħa se nitolbukom li ta' istruzzjonijiet il-Komissjoni biex tirrevedi il template ta' ċertifikat u nixti u koll li dan il-kwestjoni tmur d-dim il-qorti tal-ġustizja biex ikun hemm interpretazzjoni definittiva ta' leġislazzjoni Ewropea għaliex eh, dan affarijiet li ma japplikawx biss għal Morgan imma anke għal kwalunkwe annima ieħor li qed ikun innegozjat madwar l-Ewropa. ċertu żbalji fit-transpożizzjoni ta' regolament, ġifiri, eh, fil-daw, fajnejn il-liġi, mhux l-orkas kollha jitwildu indaqs għannes A huwa fuq eh, l-orkas imwildin fl-abitat naturali tagħhom u għannes B huma dawk l l-orkas illi jżammu fi spazju magħluq. Mela, l-annimali ta' NSA ma jistawx jintużaw għal skopijiet primarjament kummerċali. Ir-regolament tal-Konsil 338/97 huwa regolament bażi li jimplementa is-CITES fl-Unjoni Ewropea. E, l-artikli li żiet relevanti huma 8 u 8 tlieta. Artiklu 8 wieħed per eżempju li inti turi l-animali għal skopijiet kummerċali, għal gwadan kummerċali, tal-annimali il qegħdin fil-lista annesqa. Dan huwa ipprojbit. Dak huwa l-punt ta' tluq għal kwalunkwe kummerċu jew negozjar ta' dawn l-annimali illi jżammu fi spazji maluqin. Dan huwa projbit sakemm ma jkunx hemm eżenzjoni. Artiklu 83 jagħti l-eżenzjonijiet. Jistgħu jingħataw eżenzjonijiet mill-projbizzjonijiet billi jinħareġ ċertifikat fuq bażi każ b'każ Iġifiri, il-liġi hija restretta ħafna u li inti tagħti eżenzjoni għandha tkun l-eċċezzjoni mhux ir-regola. Taħt artiklu 8 ta' regolament niffukaw fuq eżenzjoni E li hija għal raġunijiet ta' riċerka xjentifika. Eżenzjoni F hija għal mm, biex inti tammar dawn l-annimali u eżenzjoni G hija għal riċerka jew edukazzjoni. Issa, iċ-ċertifikat ta' Morgan inħareġ skont eżenzjoni G Iċ-ċertifikat fih eh, żewġ partijiet għalkemm fuq paġna waħda u forsi forsi parti mill problemi għal fatt id-dokument huwa daqstant eh, sempliċi. Fl-2001, eh, l-Avokat Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ħareġ opinjoni li fiha li skont il-każistika derogazzjonijiet mid dispożizzjoni ġenerali għandhom ikunu interpretati b'mod restrittiv. Dan japplika wkoll għall artiklu 8 illi joffri delokazzjoni mill-projbizzjoni ġenerali li hemm f'artiklu 8 Iġifieri, l-interpretazzjoni kienet stretta ħafna. Ir-regolament ta' implementazzjoni huwa 865 tal-2006 li kien miegħu wkoll il-formola ta' annes 5 dan huwa ċ-ċertifikat ta' eżenzjoni illi servi kemm bħala ċertifikat għall eżenzjoni infusa, l-eżenzjonijiet taħt EFG jew G pero jservi wkoll bħala pala permessa trasferiment skont artiklu 19 tar-regolament. Ħanifukaw fuq Morgan. Morgan kifet twildet fi spazju miftuħ, ġi trasferita mill-Olanda għal Spanja permezz ta' dan id-dokument. Fuq dan id-dokument, il-parti dwar l-eżenzjoni qiegħda f'linja waħda biss, linja 18-8. Allura, l-iżbalji ta' trasposizjoni waslu biex eh, ikun hemm deskrizzjoni fid-dokument imħawda ċara xejn, kien hemm taħlita sħiħa ta' eżenzjonijiet E, F u G. Il-linja fuq iċ-ċertifikat tajt li l-annimal ħajjuża ħajntuża għall-avanzament tal-xjenza eh, biex jitammar jew inkella riċerka jew edukazzjoni. Dik hija fil-fatt l-ispjegazzjoni fuq il-formula nfusa hemm taħlita sħiħa tal-eżenzjonijiet kollha. L-istess trasposizjoni seħħet meta kien hemm reviżjoni tal-formula fl-2012. Il-problema baqgħet hemmhekk. F'sentenza riċenti minn u eh, minn qorti distretwali fl-Olanda li nħarġet f'April tal-2018, il-qorti notat li ċertifikat ta' Morgan inħareġ fuq il-bażi ta' artiklu 83 G ta' regolament bażiku ġifiri għal skopijiet ta' riċerka jew edukazzjoni u mhux għal xi eżenzjoni oħra ma l-konsegwenzi ta' dan l-iżbalji li kien hemm fit-trasposizzjoni? Il-konsegwenzi li biex tena tal eżenzjoni irid ikunu iddikjarati eh, ċaru tont. U dan eh, mhux qed isir għal daqstant hemm konfużjoni. Kemm l-awtoritajiet tal-Olanda u ta' Spanja ikkwotaw l-linja 18-8 tal-ċertifikat ta' Morgan bħala l-unika dokument li għadu fuqu biex ikkonkludew illi l-iskop ta' Morgan huwa għat-tammir Eh, biex l animal jitamal mal-annimali oħrajn. Għalkemm eh, dan ma kienx konformi ma' dokumenti li kienu ħarġu preċedentement. Reċentement l-Orti tal-Olanda qalet illi il-lingwaġġ tal-formola flimkien ma' regolament bażiku huwa eh, kontrazzjoni tal-kondizzjonijiet tal-eżenzjoni F u G hemm taħlita ta' dawn l-eżenzjonijiet, ġifieri l-qorti konfermat l-argument tagħna. Għall-awtoritajiet tal-ġestjoni tas-sajtis biex huma jkunu jistgħu jinfurzaw u jgħidu x'inhuwa awtorizzat u mhux, qegħdin f'pożizzjoni diffiċli ħafna għaliex ma jistgħux interpretaw sew iċ-ċertifikat u ma jistgħux jindunaw x'kien awtorizzat eżattament peress li kollox tpoġġa taħt l-istess kaxxa u dan iwassal għal lok għal abbuż. Issa, Morgan jgħat ila. Meta ressaqna l-ewwel applikazzjoni fl-2015 ma kienieċ tqila u kieku forsi ittieħdet azzjoni dik il-ħabta, illum mhijiex tqila, il-problema hija li Morgan taqa' taħt għannes A u allura ġiet mamra ma' annimal illi huwa minn speċi B u għalhekk il-friħ li ħalkolla issa ser jaqgħu taħt għannes B u dawn jistaw jiġu negozjati mingħajr l-ebda restrizzjonijiet. Jiġifieri hemm bżonn illi inwaqfu dan it-tip ta' abbuż. Biex ikun hemm deterrent hemm bżonn ta' sanzjonijiet u dawn jinstabu fir-regolament bażiku xistaw jkunu sanzjonijiet daka jista' jkun diskuss, però hemm bżonn sanzjonijiet biex jiservu bħala deterrent. Infakkarkom fit tlet talbit tagħna żommu l-petizzjoni miftuħa, itolbu lil kummissjoni tirrevedi ċertifikat ta' dawn l-annimali u irreferu l-kwistjoni għal qorti tal-ġustizzja biex interpreta ir-regolament bażi u eh, jekk ir-regolament ta' implementazzjoni ġiex użat sew. Grazzi tell you that Qabel ma nagħti kelma l komissjoni infakkarkom illi dan il-Kumitat mandu lebda seta li referi kwistjoni l-Qorti tal-Ġustizzja, il-Kummissjoni li tista' tirreferih l qorti tal-Ġustizzja jekk tixtieq. Aħna bħala kumitat m'għandniex seta li nirreferu lebda każ qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Aħna kumitat mhux ġudizzjarju. Però ħad gost nara x'qed tolbu minn ħatakom. Mela, issa eh, la darba qed kollox b'mod ċar. Ħana dil kelma li sur Rodriguez Romero mill-Kummissjoni Ewropea. Thank you very much. Uh, ma... Grazie ħafna, Signor President. L-ewenet. Xtaqt najt illi l prohibizjoniet illi qed nitkellmu dwarhom m'għandhomx x'jaqsmu mal-implementazzjoni ta' CITES, il-Konvenzjoni fuq il-kummerċ ta' annimali f'periklu. Qegħdin nitkellmu hawnhekk. Fuq kwistjoni ta' konformità mar regolament tal-Unjoni Ewropea. Kif qal il-petizzjonant, id-dispożizzjonijiet in kwistjoni ilhom hemmhekk mill-2001. Meta ġivejna l-petizzjoni, tajna daqatajna l-implementazzjoni tal dawn id-dispożizzjonijiet minn dak iż-żmien law. Il-Kummissjoni Mill-2001 law mm, ma tafx li kien hemm xi problemi kbar bl-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Aħna ma identifikajniex problemi fl-istudju estensiv li għamilna fl-2007 dwar l-implementazzjoni tal-regolament Ewropew fuq il-kummerċ tal-animali slavaġ. il-Kummissjoni ħadd ma ġibtu l-attenzjoni illi hemm il-problemi illi qed jiddeskrivi il-petizzjonant madankollu anka fid-dawl tal-argumenti li resqu l-petizzjonanti aħna konsultajna mal istati membri biex u ma nax x'jaħsbu mis-sitwazzjoni attwali u ikkonkludejna li l-Istati membri mhux qed jaraw li hemm problema strutturali bl-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Dispożizzjonijiet tar regolament ta' implementazzjoni. Infakarkom li kull sena l-Istati membri joħorġu eluf ta' permessi u ta' ċertifikati skont ir-regolament tal-Kunsill fuq il-wildlife trade. Allura aħna ġenerali ma naħsbux li hemm provi bħalissa eh, illi hemm dawn il hemm dawn il-problemi kif qed diskrivi l-petizzjonant u lanqas m'hemmx problemi bl-implementazzjoni tar-regolament dwar il-kummerċ tal-annimali slavaġ. Hemm ċertu każijiet individwali, iva bħal każ li sema l-petizzjonant biex iddeskrivina l-argument tiegħu u jeżistu rimedi nazzjonali biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet. Nemmen li l-petizzjonant fil-fatt diġà ħa dawn ir-rimedji fl-istati membri involuti. Nixtieq nfakkar illi is-soltu il-Kummissjoni ma segwix eh, każijiet individwali, aħna niffukaw iżjed fuq nuqqasijiet strutturali fl-implementazzjoni F'dan il-każ kifet ma rajniex li hemm problema strutturali fl-implementazzjoni tar regolament applikabbli. Grazzi ħafna. Nixtieq eh, insaqsi min huwa missier il friħ li se jkollha Morgan. Iva, din hija mistoqsija interessanti. Hemm żewġ eh, orkas irġiel fil-faċilità li jistaw jkunu il-missier. Itna l-luma eh, kienu voluti f'episodji aggressivi. Eh, wieħed kien għamel ħsara l persuna li kienet qed tom u eh, kien kważi qatilha u liħor qatel trainer. Aħna ma naħsbux li dawn iż-żewġ orkas għandhom jintużaw biex jitamru marka soħrajn soħrajn għaliex rew imġiba aggressiva. Issa, eh, titkellimx għalissa fuq dak l-qalt il-Kommissjoni għaliex l-ewwel nadir kelma l lill-membri parlamentari Umbat, mbagħad il-kelma wara. Sinjura Staras. Si, muċa gracias. Dettir kella sala Iva, grazzi ħafna. Illum għamana Javier Almunia illi huwa il rappreżentant tal-Europark u wkoll fuq kollox il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Iberika taż-Żus Eh, huwa talab li intervjeni, però jiena konsultajt mal-President u deċidejna li peress li qed jirrappreżenta entità waħda biss ma ma intervjenix. Però u hija hemmhekk kien diġa tal-biljetti jiġifieri ġi u hija hawnhekk huwa l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Iberika taż-Żuż. Issa din hija kwistjoni illi diġà diskutejniha fil-mandat li għadda għaliex Diġa kanna xaġa simili għoddim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Nixtieq infakkar illi mela jiena zort personalment il-din eh, Lorca Morgan eh, fil-Europark daqs tlet snin ilu. Peter Jal naħseb illi jiftakar sew għaliex eh, kien każ li kien diskuss ħafna fil-mandat li għadda u jena kif zort il-lorka tlet snin ilu. Kien il-gvern Olandiż illi talab lill gvern ta' Spanja biex jieħu ħsieb din l-orka. Inħarġet sentenza mill-qorti u l kumitat tal-Petizzjonijiet kien ra li kollox kien kif suppost. Issa l qed nerġgħu niddiskutu l-istess storja. L-interpretazzjoni li qegħdin jagħmlu il-petizzjonanti u nilqaħħom hawnhekk, l-interpretazzjoni li qed jagħmlu huma tar-regolament mhijiex korretta. Għaliex E, tista' tintuża l-skopijiet ta' riċerka. Il-petizzjonanti qed jgħid il-Kummissjoni interpretat ħażin il-regolament imma is-sajti kollha tal-Istati Membri kollha jgħidu li l-interpretazzjoni hija korretta u s-sajti kollha qegħdin jagħtu raġun lill-Kummissjoni. Barra minn hekk, eh, l-aħħar darba nistema l-każ Futrecht fil-qorti fl-Olanda, intqal illi l-petizzjonanti m'għandhomx raġun u m'hemmx limiti fuq l-orka Morgan dwar kemm tista' titammar. Dina l-orka ser eh, ikolla l-friħ f'Settembru. Mhuwiex magħruf eh, li ma miż-żewġ orkas irġiel u għal-missier. Hija orka li kieku baqgħet fl-abitat naturali tagħha kieku sal-lum mejta u kemm is-sajti Solanda kif ukoll is-sajti ta' Spanja huma konformi u hemm koordinament ithom ukoll għal daqstant l-interpretazzjoni tal-petizzjonanti tar-regolament hija ħażina. Qed issir e, e, e, l-interpretazzjoni tagħna qiegħda hija konformi fil-fatt ma dak li qalu l-awtoritajiet tal-pajjiżi tagħna kif ukoll il-Kummissjoni. Għalhekk jien nixtieq nitlob illi l-petizzjoni tingħalaq Issa din hija orka Eh, hija orka truxa, ġifiri eh, irridu naraw kif se jitwildu l-friħ u jekk ikunu jistgħu jikkomunikaw mal-bqija tal-orkas l-oħra fil-komunità tagħhom t-tamaw li kollox imur sew. Però fid taw ta' dan kollu jiena nixtieq nitlob illi din il-kwistjoni din l-istorja nagħlquha hawnhekk. Eh, naħseb li għanna nagħtu l-appoġġ tagħna kollu lill assoċjazzjoni Berika taż li l daw kollha li hemm il-voluti nittamaw li kollox jimxi sew u mandiċ issir interpretazzjoni ħażina għaliex la sajtis ta' la ta' Spanja, la l-Kummissjoni, la l-autoritajiet ġudizzjari ħadd minna għamel l-istess interpretazzjoni tar regolament kif għamlu l-petizzjonarji. Għalhekk jiena nappoġġa lil l Almunja u l-interpretazzjoni li smajna mill-Kummissjoni. Kiku il-Lorca Morgan ma kellix eh, Ix-xorti illi gawdiet minn dak li deskrivew il-Kummissjoni u dak li gawdiet minn taħt idejn l-Assoċjazzjoni kien kollum aktar xi mhux qed nitkellmu dwarha. Grazzi. Grazzi President. Grazzi ħafna sinjura President. Jiena ma naqbilx fil-fatt ma dak li għada kif qalet is-Sinjur Staras u minflok nixtieq nappoġġa dak li qalu l-petizzjonanti. L-ewwel qabel kollox għaliex lilin minn ma xiex irridu nigranfaw jekkux ma dik il-liġi u ma dik il-liġi l-oħra, hawnhekk ninsabu quddiem każ ċar ta' animal illi ġi eh, eh, trasferit mill-Olanda għal Spanja jinsab maqbut u miżmum maqbut u qed jintuża għal raġunijiet kummerċjali. Walek ma nafx għala qed inkomplu niddiskutu din il-kwistjoni tassew ma nafx kif mhux qed ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Jiġifieri il-fatt illi din hija speċi li suppost qed tiġi mħarsa li mhux suppost tintuża għal raġunijiet ta' kummerċ u Apparti minn hekk mhux taqlaq qed intuża l-raġunijiet ta' kummerċ din il-balena, din l-orka hija fil-fatt eh, tqila ser tixtri u m'għandix dubju illi dan sar apposta. Jiġifieri naħseb illi u assolutament meħtieġ illi dil-petizzjoni tinżamm miftuħa u u importanti illi niċċaraw dak li qed jitolbuna l-petizzjonanti għaliex dawn il- liġijiet qed jiġu interpretati ħażin. Barra minn hekk nafu li dan il-kumitat ma jistax jitlob għal opinjoni minn tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u laqas ma tista' tiġbdilha l-attenzjoni għal eh, dawn ma tistax titloba biex tintervjeni, però minn tal-inqas il-Kummissjoni Ewropea għandha tatina linji gwida ċari dwar l-implement dwar l-interpretazzjoni korretta ta' regoli. Grazzi ħafna, sa' Signora Juso. Muchas gracias, Signora Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewenet, xtaqt najt. Illi, jekk din l-orka fuq talba tal-gvern Olandiż eh, kieku ma ma kienieċ eh, palissa fil-Europark kieku llum mietet għaxi truxa u kif tafu dawn l orka se jgħixu f'familji u jikkomunikaw bil-ħsejjes. Allura peress li hija truxa kieku sal-lum mietet peress li qiegħda fil-Europark baqgħet ħajja u fil-fatt ser ikollanka anka il friħ Issa, Il-kwistjoni qed diskutu għal-kwistjoni prinċipali tieħu ħsieb l-Assoċjazzjoni Free Morgan. Matul it-38 eh, paġna li resqu huma, l-argument prinċipali huwa li il eh, ma ġiex traspossew regolament 338 eh, skont il- minħabba li fil-naqas li kienem fil formoli 792 u l formoli 7865. 8 Però din hija l-interpretazzjoni tagħhom biss għaliex l-istati membri kollha il-Qorti tal-Ġustizzja fl-Olanda eh, ħadd minnhom minnhom tom ir-raġun lill petizzjonanti allura l-interpretazzjoni tagħhom hija ħażina u huma qed jibqgħu jinsistu tibqgħu jinsistu għax iridu li jinbidel ir-regolament. Imma dan ma jagħmilx sens li jibqgħu jinsistu fuq l-istess ħaġa biex e, e, idawru l-affarijiet kif irridu huma, ma jagħmilx sens li huma jibqgħu jgħidu li din l-orka qed tintuża għal skopijiet xjentifiċi għal daqstant ma jistax ikollha friħ dan qed jgħidu huma xi regolament mhux hekk jgħid. Mela, e, il-qorti għaltilhom le, il-Kummissjoni għadha kif smajnija għaltilhom le, u l-Istati membri lanqas ma qalu li hemm problema, mela għalfejn nibqgħu hawnhekk induru dejjem mal istess kwistjoni ejja nalqu il-petizzjoni għax inkella minn hawn ftit żmien ieħor nerġgħu nitkellmu fuq l-istess kwistjoni, nerġgħu ngħidu regolamentu huwa ħażin u jerġgħu jitolbuna l-petizzjonanti l-affarijiet għandhom ikunu kif iridu huma. Ġifieri naħseb li wasal moment li ngħidu ara sawek wasalna. Now I don't have any more members. Ejja Peter li m'hemmx membri oħra li jixtiequ jintervjenu u għalhekk eh, nista' nerġa' ngħaddi il-kelma lis-sur Spiegel u l-Sinjura il-Dr. Fissa. Grazzi ħafna, Sinjura President, et nisimgħu dak eh, kollu li għandhom xiejdu jgħidu il-membri, xi wħud mill-membri ta' eh, ta' dan il-parlament, però bir-rispett kollu aħna ma naqblux magħhom ħlif ma' Sinjura Evi il Il-qorti distretwali fil fatt fit-18 ta' april, eh, qorti distretwali ta' New Zealand, qalet illi eh, hemm eh, ħarġet kienet awtorizzazzjoni li tinżam iżda mhux żgur illi din il din l-orka tiġi użata biex biex titamar, biex tamar. Fil-fatt, aħna ninsabu għawnek, mux għall-ebda interess kummerċali, aħna ma jitħajtħlilna xejn fil-but tagħna jekk din l-orka tiġi liberata. Iżda għanna għal-qalbna li dan iseħħ, kif għandhom ħafna um, membri tal-komunità tagħna li finanzjaw l-istess vjaġġ tagħna. U m'hemmx Morgan biss f'din is-sitwazzjoni, hemm ħafna baleni oħra fl-istess sitwazzjoni tagħha. Aħna nafu b'ħafna annimali oħra, iżda sfortunatament dawn l-annimali ħadd ma qed jitkellem dwarhom. Imbagħad semmejtu illi eh, Din Lorca Morgan hija truxa u li kieku ma nqabbditx kienet ser tmut. Bir-rispett kollu għandkom żball li kieku hija għexet kienet tmur f'baċir partikolari tal baħar fejn kienet terġa tiġi riabilitata b'mod naturali u ehm, kienet tkun tista' tgħix anke b'din id-diżabilità tagħha ħafna għalulna Anzi, aħna din is-sitwazzjoni iddiskutejnija u kontestajnija f'diversi qrati għattulna u għattu kol illi sentenzi għatma ma favorina dan huwa għasbaljat li dejjem għalulna kienu illi serjat musa biex tiġi liberata uh, Morgan. Iżda sissa għadu ma sarx dan. Barra minnek il-qorti Olandiża eh, eh, marret kontra dawn is-sentenzi u dan huwa dak li qed isseħħ sa issa. Dwar il-mistoqsija tagħkom min kien il-missier li eh, tamar ma, din il-lorka miex il-mistoqsija tajba u l-ġusta li saqsu għandkom s-saqsu minu sit il-missir għaliex ħafna snin wara illi Morgan inqabdet tqila, SeaWorld kienet uh, il-responsabbli minn uh, l-annimali kollha miżmuma l-erba orkas oriġinali ġew mill-Istati Uniti permess potenzjalment fosthom hemm il-missier huma ilhom jinżammu f-SeaWorld minn dak iż-żmien law, SeaWorld qalu li ser jimplementaw proibizzjoni mhux biss fuq l-Istati Uniti iżda wkoll uh, Flower Park u fil-fatt uh, kien hemm ftehim bejn SeaWorld u Lower World u eventualment, eh, skużawni bej SeaWorld u Lower Park, u Lower Park kella iżom mal kuntratt li jaffirmat. Eh, kienem u koll kazijiet fejn, għanzi, il-kas kien illi eh, kienu jafu bil-valur ta' orka barra minnek hemm ukoll il kustjoni ta' artiklu 81 dwar il-permess li tinsam din l-orka. Ukoll artikli 8 Uh, e, F u G li ta' min jenqraw ukoll fejn f'diversi paragrafi jintqal dak li aħna t-nisħu fuqu. bir rispet kollu lejn il u ma għandhom zbal 100%. Aħna ma naqblux ma dakollu li qalu. Nitilbukom Alexa biex iżommu din il-petizzjoni miftuħa. Uh, fl-Istati Uniti għandhom l-interessi li ma jkunx hemm investigazzjoni uh, fuq din is-sitwazzjoni. Huma saqsew ukoll Anzi, nsaqsi lill kummissjoni Ewropea għaliex ma talbitx għall-interpretazzjoni mhux biss ta' dan il-każ, iżda anka ta' diversi każijiet li jaqgħu taħt il-kappa ta' regolament tal-Kunsill. Dak huwa dak li nixtiequ illi jseħħ. Naħseb li dan huwa leġittimu. Uh, in my capacity as chair of this committee, I at this moment find myself. Iva, jiena ikolli nametti illi ninsab situazzjoni ta' sew diffiċli ma nistax nieħu vot għaliex irrid ikun hemm quorum ta' 12 membru biex inkun biex eh, il-votazzjoni tkun valida għaw membri li jixtiequ li din il-petizzjoni tinsam miftuħa, oħrajn jixtiequ li din il-petizzjoni tingħalaq, iżda minħabba li mawx quorum ta' 12 membru, jiena ma nistax nitlob għal votazzjoni u attwalment għaw seba membri sebba u daqshekk, u allura ma nistax nieħu vot. Tmien membri, tmien membri għana bħalissa u għanna bżon appuntu kif tnax 12 membru biex nivvotaw. Hemm opinjonijiet kompletament opposti. U ma jgħinx illi il-PPE qegħdin kollha hawnhekk iżda huma biss fil-verità qegħdin hawnhekk mill-partijiet il-membri tal-partiti politiċi l-oħra ma jinsabux hawnhekk. Walek nissuġġerixxi li nħallu din il-petizzjoni miftuħa u eventwalment naraw jekk hemm x'konformità s sajtis jiġifieri naraw jekk ir-regolament jippermettilniex li jkun hemm it-tagħmir ta' orkas illi qed jinżammu maqbuda u appuntu dan huwa li għandna bżonn nagħmlu. Irridu Nerġaw nittrattaw din il-kwistjoni meta jkun hemm quorum. Jekk le ma nista' nagħmel xejn. Signora Estaras. Jina xtaqt eh, eh, illi tnislu fil-minuti illi din il-laqa inna xar nafu li ħatkun il-lum. illum. il lum Jiena nirrappreżenta l-grupp politiku tiegħi flimkien ma' Peter Jar u mill-grupp tagħna għaw sitt membri għaw rappresentant wieħed tal-EFDD imma mill-bqija tal-gruppi politiċi dawn ma rispettawx ir-responsabilità tagħhom u dmirijiet tagħhom. Il-grupp tagħna llum għandu maġġoranza de facto. Issa, Jekk hux qegħdin hawnhekk l-oħrajn jew le, biċċa tagħhom suppost qegħdin hawnhekk juru l-opinjoni tagħhom għaliex hawnhekk ġie ġie s-sur Almunia minn Tenerife. Il-petizzjonarji ġew ukoll mill-bot u il-twel petizjonanti u il-rappresentant tal-Europark li għan voluta li xat juħuħsib Morgan u għat juħuħsib it-qala ta' Morgan u li ġim minn tastant il-bot dawn il-personi ħaqqom il-prezenza tal-membri parlamentari. Il-grupp tijaj il-lum għandu maġġoranza de facto. U eh, għalek li nishtiqnajt huwa illi kienaw min ma rispettax id-dmir tijaw. U Bekk, il-grupp tiegħi mhux se jinbaħ għaliex mawx kworum ma nistgħux nivvotaw, però niżlu fil-minuti illi kien hawn nuqqas ta' assistenza il membri eh, parlamentari tal-gruppi l-oħrajn. Of course we will reflect this in the minutes. This is what I can... Ovvjament, dan ser nirriflettuh fil-minuti. Jiena ilni mm, president ta' dan il kumitat għal dawn l aħħar erba' snin. Qatt qatt ma' sibtruħi f'sitwazzjoni illi ma nistax eh, nitlob li titteħed votazzjoni minħabba li mawx il-kworum. Il-ħodor mawħat tal-jom, il-gwe li talbu li din il-punt jitpoġġa fuq l-agenda lanqas ma' huma mawek. U jekk mawx kworum biex tittieħed ehm, votazzjoni, din id-deċiżjoni trid titħala fidej il-koordinaturi. dan skont il-linji gwida tagħna. Ekk, dawk huma s-soluzzjonijiet. Grazzi President, ħanamel punt dwar il-proċedura, forsi ma nafx forsi ignoranza tiegħi, imma jekk hemm petizzjoni eh, li rridu deċidu jekk tinżamx miftuħa jew tingħalax, jekk ma nivvutawx, għaliex ħad ittieħed l-għażla li tinżam miftuħa meta il-maġġoranza li għaw jipreferu li tinala. Jena nista nifem li ma nistawx nifutaw, imma mill-ispiegazzjoniet li tajna, ma nafx, sa' hemm xi regolament zaħir li jena ma nafx bih, pero nishtiqek tfemni kif għal-kemm ma futajni xħat tiħed id-deċizjoni il-petizjoni tinżam miftuħa. It would have been very simple. Iva, kiku l-affarijiet kienu jkunu ħafna iżjed faċli li kiku kulħadd esprima l-istess opinjoni, iżda is-Sinjura Evi qalet illi tixtieq li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Kien hemm min mill-banda l-oħra talab li din il-petizzjoni tingħalaq. U hemmhekk fejn ġeneralment tirrikorri għal votazzjoni, iżda hawnhekk sfortunatament illum m'għandix tnax il-membru preżenti, m'għandix il-quorum, u allura ma nistax nitlob illi tittieħed li jittieħed vot u għalhekk ikollna nsegwu punt 15 tar-regoli tal-proċedura illi jgħid illi l il petizzjoni trid tinżamm miftuħa u din iridu nirreferuha uh, niddeferuha fil-fatt għal kumitat għal koordinaturi biex jiddeċidu huma. Uh, Peter, jekk jogħġbok, Iva, Sinjura President, jekk jogħġbok, esprimi Ehm, l-irritazzjoni tiegħek għal fatt illi l gruppi politiċi mhumiex hawn preżenti ma kinux preżenti għad diskussjoni u allura minħabba fihom ma setax jittieħed vot. Jekk iġobkom idulhom illi aħna tassew irritati bin-nuqqas ta' preżenza tagħhom. Din dan huwa nuqqas ta' rispett fil-konfront ta' kulħadd, partikolarment fil-konfront tal-petizzjonanti. Kulħadd għandu jinstema' u kulħadd għandu jkun prezenti fġieħ e, demokrazija. Il-persuni e, li talbu għal e, din dan il-pud biex jitporta fuq l-aġenda l-inqas li setgħu jagħmlu kienu kienet li jkunu hawnhekk preżenti. Iva, tassew jiddispjaċini Eh, din nirrepeti, hija situazzjoni li qatt ma sib truħi fiha, però ma nista' nagħmel xejn li nsegwi insegwi ir-regoli ta' proċedura, jiġifieri li aħna nieħdu deċiżjoni, nirreferu din il-kwistjoni lill-koordinaturi u huma jiddeċiedu x'għandu jsir fil-laqgħa tal-koordinaturi tal-Ulju mill-ġdid nixtieq nirringrazzja għalissa anzi nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti li vjaġġaw, affrontaw vjaġġ daqshekk twil biex jitrataw din il-kwistjoni daqshekk għall-qalbhom. Minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dak kollu li qed tagħmlu għal Morgan u dak kollu li ser tagħmlu fuq Morgan kemm hawnhekk u anke f'postijiet oħrajn. Grazzi u l-vjaġġ it-tajjeb lura lejn pajjiżkom. And before I go to the next item on the agenda, I must say that we have the best secretariat. Qabel ma ngħaddu għal punt li fuq l-aġenda tagħna nixtieq ngħid li s-segretarjat tagħna huwa l-aħjar wieħed possibbli. Huwa tim eċċezzjonali. Fiftit sekondi irnexxilhom jippreparaw li eh, dak li għandi ngħid biex bekk nikkonkludi kif suppost. Issa ngħaddu għal punt 24 fuq l-aġenda tagħna Petizzjoni 3-9 tal-2015 fissem l-organizzazzjoni Kumpassjoni fid-dinja tal-bidja li tinkludi il-ferem ta' 18 l-organizzazzjoni li promovu l-benesseri tal-annimali, b'mod partikolar l benesseri tal-baqar tal-ħalib. Il-petizzjonat huwa għassur Peter Stevenson. Qabel ma nadilu li kelma nistennew ftit minuti ħalli kulħadd joħroġ mill-kamra completely in shock.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 Fir-rapport tiegħu lill-Kumitat Peti s-sena li għaddet, il-Professur Broom qal li l-benessri tal-baqar tal-ħalib tista' tkun it-tieni l-ikbar problema ta' benessri tal-annimali fil-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest jiena tassew diżappuntat illi l-konklużjonijiet tal-Kummissjoni fit-tweġiba tagħha ta' 28 ta' Marzu qalu illi f'dan l-istadju ma tħossx li huwa meħtieġ illi jittieħdu passi addizzjonali. Il-Kummissjoni għamlet workshop utli ħafna għall-Istati Membri Ottubru illi għadda Iżda dan għandna inqisuh bħala l bidu tax xogħol meħtieġ biex ikun hemm konformità mad-direttiva 98/58 mhux is-soluzzjoni u l-għan aħħari għandu biss is appuntu bħala il-punt ta' tluq. din it-direttiva tgħid illi l-istati membri jridu jiżguraw illi s-sedin jieħdu l-passi neċessarji kollha biex jiżguraw li titħares il-benesseri ta' dawn l-annimali u li dawn l-annimali ma jkunux suġġetti għal dbatija u ġieħ mhux meħtieġa ġi prodott f'Novembru tas sena li għaddiet rapport utli ħafna min-naħa tal kummissjoni fih huma qalu li f'dawn l-aħħar 40 sena l-produzzjoni tal-ħalib għal kull baqra irdupjat. U dan wassal għal numru kbir ta' problemi. Fosthom baqar, problemi metaboliċi, fosthom l-infezzjoni mastitis. Din il-mastitis hija marda komuni ħafna fost dawn il-baqar tal-ħalib hija waħda mill-iktar problemi kbar fost il-baqar li ntużaw għal ħalib u meta jkunu morda b'din il-marda, il-baqar ibatu ħafna. ħafna mill eh, dawn il-baqar tal-ħalib jinżammu f'żoni u f'postijiet maħmuġin ħafna. Spiss il-cubicles fejn jinżammu dawn il-baqar ikunu żar wis u dojoq. U dan ifisser illi jispiċċaw eh, spiss ikollhom joqogħdu bil-wifqa b'saqajhom fil-passaġġ u anka meta jiddeċidu li ipoġġu ikunu nofsom barra mill-cubicle. F'ħafna każijiet il-baqar jinżammu maqfulin għal parti l-kbira tal-ġurnata. F'xi każijiet saħan sitra jinżammu maqfulin b'katini għal 24 sija kuljum. Fir-rapport tagħha il-kumitat mm, eh, il-Kummissjoni, skużawni, ippubblikat dan ir-ritratt sabiħ, però fil-verità il-baqar rarament eh, ikunu mħallin liberi li jiraw b'dak il-mod. Hemm fil-fatt eh, rapport ir-rapport barra minn hekk eh, jisħaq fuq disa irtsitset illi fihom il-baqar jinżammu biex jipproduċu l-grana padano u l-parmigiano reġġano u is-kondizzjonijiet ta' dawn il-baqar kienu xokkanti. Aħna tassew tisappuntati wkoll mill-konklużjonijiet tal-Kummissjoni fit tweġiba tagħha lill Kumitat Peti li qalet li f'dan l-istadju ma tħossx li għandhom jittieħdu passi addizzjonali. L-azzjoni trid fil-fatt tittieħed Aħna nitolbu lill-Komitat biex iżomm din il-petizzjoni miftuħa u nitolbu wkoll lill-Kumitat biex jipproduċi linji gwida li jgħinu lill bdewa ikunu jafu li muma l-passi li għandhom jieħdu biex ikunu konformi mad direttiva 98-58 għandhom jittieħdu l-passi kollha meħtieġa biex nizguraw illi l il baqar Eh, il-benessri tal-baqar ikun qed jiġi assikurat u li l-baqar mhux qed ibatu bla bson. Barra minn il-Kummissjoni għandha wkoll um, ehm, lini gwida dwar il-tuħ ta' demp dnub tal-ħnieżer. Xi ħaġa ta' dan it-tip trid tiġi ehm, maħruġa wkoll rigward din id-direttiva. Grazzi ħafna. Issa nad il-kelma li rappresentanta mill-Kummissjoni ta' DG Santem. Time to adapt. <laughs> Szanowni Państwo, e, zgodnie e, z tym, e, co powiedział... Seniori. Bħal għandu kif qal tajjeb is-Sur Stevenson, il-Kummissjoni għamlet ħafna fil-qasam tal-baqar tal-ħalib. Issa, rigward il-parti leġislattiva, il-bażi hawnhekk hija id-direttiva tal-Kunsill 98/58 dwar il-protezzjoni u t trobbija tal-annimali. U hemm ukoll regolament tal-Kunsill u tal- tal-Parlament 82/2004 dwar miżuri uffiċjali kontrollati biex jiġu ikkontrollati l kundizzjonijiet kollha biex nassiguraw il-benesseri tal-annimali. Għalhekk aħna wasalna għal konklużjoni illi jeżistu miżuri leġislattivi iżda dawn mhux qed jiġu nfurzati min-naħa tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni qed tagħmel l almutaħa tagħha biex tappoġġa l-Istati Membri f'dan ir-rigward. Madankollu, l-infurzar ta' dawn ir-regoli jaqa taħt il-kompitu u responsabilità tal-Istati membri. Aħna għamilna diversi audits fl-2017 saru żewġ ispezzjonijiet fil- finlandja u l-Awstrija u kien hemm ħamsa oħra li saru fil-Renju Unit, fil-Polonja, fl-Irlanda, fl-Estonja u fl-Awstrija fl-2016. Lan ta' daw l-ispezzjonijiet kienu illi naraw jekk il-strument legali li għandna huwiex fit for purpose u u koll illi il-baqar mhux qed ibatu bl-ħtieġa. U niżguraw ukoll il-benessiri tagħhom qed tiġi rispettata dawn ir-riżultati ta' dawn l-audits għandkom issibuhom fuq il-website tal-Kummissjoni. U imsejjes fuq dawn il-ħames audits ġi ippubblikat rapport. Ir-riżultati huma dawn illi ġejjin. Attwalment, l-istati membri għandhom fidejhom mezzi sabiex jiżguraw li titħares E, jitħares il-benesseri ta' dawn l-annimali. Hemm ukoll set ta' għodda li jistgħu jintużaw mill-istati membri bħal pereżempju sanzjonijiet u regoli ta' kondotta wkoll. F'Ottubru fil-fatt 2017 sar workshop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 iqisu diversi mezzi legali disponibbli bħal pereżempju il benchmarks li jintużaw biex inqabblu l benesseri tal-annimali. Ġim diversi drabi illi l-istati membri huma responsabbli u għandhom għad dispożizzjoni tagħhom set ta' għodda illi permettulhom illi jittiebu l-kondizzjonijiet tal-baqar tal-ħalib. Ovvjament hemm bżonn ta' iżjed taħriġ. Il-produtturi tal-ħalib irid ikunu voluti fil-proċess minħabba illi huma għandhom rwol x'jaqdu u minħabba illi huma għandhom il-possibilta' illi jim ikollhom impatt fuq il-benessiri tal-annimali li jrabbu ma stess. Aħna nħossu bħala kummissjoni li tista' tiġi reveduta e, tista' tiġi mtejba fil-fatt il-sitwazzjoni tal-benessiri tal-baqar tal-ħalib u nħeġġeġ l-istati membri illi ikomplu jinfurzaw regolamentazzjoni aħjar. Aswalment, U f'dan l-istadju nixtieq inżid ngħid ukoll illi s-sena li għaddiet, propju f'jannar tas sena li għaddiet, il-Kummissjoni stabbilixxiet pjattaforma għall benesseri tal-annimali. Il-membri ta' din il-pjattaforma kellhom il-possibilità li jiltaqgħu f'Ġunju ta' propju f'dan ix-xahar stess u rappreżentanti mill-istati membri kollha kellhom il-possibilità appuntu li jiltaqgħu kif kif setgħu jagħmlu wkoll ir-rappreżentanti tal-NGOs u bekk eh, kellhom il-possibilità li jiltaqgħu fl-aqwa forum disponibbli għalihom biex jiddiskutu l-benessri tal-annimali. Issa, żewġ sottogruppi ġew stabbiliti. Grupp minnhom huwa operattiv Dwar it trasport tal-annimali mbagħad. Il-ħamis propju il-ħamis ta' il-ħamis illi ġej sotto grupp li tratta il-benesseri tal-ħnieżer ser jiġi stabilit. Dan il-sottogrupp huwa responsabbli mill-abbozzar ta' regolamenti u linji gwida wkoll illi illi jixtuq jisħu għal titjib tal-benesseri tal-annimali. Minħabba l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea għandha ċerta limitazzjonijiet f'dawk li huma riżorsi umani u l-unità responsabbli mill-benessri tal-annimali għandha dispożizzjoni tagħha staff limitat ħafna, aħna ninkoraġixxu il-membri tal-pjattaforma biex jistabbilixxu l gruppi tagħhom. M'hemmx għalfejn gruppi uffiċjali, però dawn il-gruppi jista' jkollhom il-kompitu illi jqisu l benessri ta' żwiemel u tal-ħnieżer. you correctly, but you fimtek tajab jiena inti qed il-pjattaforma, għalli ma pjattaforma qed tirrepeti. Aħna pjattaforma l-Parlament, eh, il-pjattaforma li qed tirreferi għalija għax qed tgħid eżatt. Jiena referejt għal pjattaforma tal-Unjoni fuq il-benesseri tal-annimali li ġistabilita Is-sena li għaddiet deċizjoni tal-Kummissjoni Ewropea l-pjattaforma kienet stabilita eh, f'jannar eh, u l-ewwel laqgħa kienet f'Ġunju tas-sena li għaddiet. F'Novembru kellna t-tieni laqgħa u e, fil-21 ta' Ġunju li jmiss se jkollna t-tielet laqgħa tal-pjattaforma bil-Kummissarju Adru Kajtis qed naraw ukoll anki xi membri tal-pjattaforma huma membri attivi, jiġifieri din il-pjattaforma Eh, tiġbor 75 membru kif ukoll rappreżentanti mill-industrija, mill-NGOs u anki esperti mis-settur privat. Palissa din il-pjattaforma hija utli ħafna, speċjalment għall iskambju tal-informazzjoni u anki għall idea ġodda. Tajjeb, żgur eh, li għamil sew li saqsejtek mela għaliex aħna wkoll għandna grupp tal-benesseri tal-annimali eh, u jissu speċi ta' focus group. Entita li wkoll tista' tkun utli ħafna biex nindirizzaw dan is-suġġett, imma insomma, ejja ma noqgħodx tawal dan il-proċess, imma Issa wasal il-ħin li titkellmu intom il-membri. Ħatibda Sinjura Evi. Grazzi, Sinjura President. mid-diversi investigazzjonijiet li saru, anke investigazzjonijiet fuq il-post li saru tul is-snin min-naħa tal-operaturi u anke min-naħa tal-attivisti, u anka mill-verifiki uffiċjali li saru jidher illi t trobbija intensiva tal-baqar tal-ħalib spiss iġib miegħu situazzjonijiet u kundizzjonijiet diffiċli ħafna. pereżempju jkun hemm cubicles, eh, jkun hemm żoni fejn nżammu dawn il-baqar li huma follati ħafna, il kundizzjonijiet iġeniċi mm, ma jkunux tajbin u numru kbir ta' baqar ma jitħallewx eh, jiraw fil- fil-ftuħ, iżda jinżammu marbuta. Naħseb li d-direttiva li fuqa qed nitkellmu, id direttiva 98-58, hija direttiva li trid titjieb. Però iktar minn hekk trid tiġi implementata kif suppost. Dan qed jitolbu il-petizzjonanti qed jitolbu illi l kummissjoni Ewropea tatina linji gwida illi nadduhom lil eh, bdiewa tagħna eh, bħalma ġara fil-passat, per eżempju, rigward il-tuħ ta' dnub tal-majjali u um, ehm, kazijiet oħrajn ukoll li semmew. Jiena naħseb illi huwa utla ħafna illi nisimaw dak li qed jgħidu lna l-petizzjonanti. Issa, na, issa li nafu li teżisti din il-pjattaforma, naħseb illi tamin nibatu din il-petizzjoni lil pjattaforma tagħna biex bekk Eh, ikkolna feedback minn għandhom. Jiena nitlob illi din il-pjattaform il-petizzjoni tinżamm miftuħa u nittama ukoll illi l linji gwida minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea barra minn hekk. Bħalma edna reċentament fil-sotto eh, komitat għal benessri tal-annimali, Iva, tassew jeżistu ċerta problemi f'dan is-settur ta' troppija tal-annimali u għata li wieħed jindirizzhom. Finalment, biex nikkonkludi, mill-opinjoni tiegħi dan huwa uh, mudell ta' produzzjoni li għandu f'moħħu illi jipproduċi kemm jista' jkun possibbli. Iżda sfortunatament fl-Ewropa ninsabu f'sitwazzjoni fejn il-ponent juża r il u jisfrutta anka r-riżorsi xi kultant fosthom l-annimali. Appuntu, din il-masma rridu nbiddluha. Nixtiequ li ikun hemm soluzzjoni tiżjed sostenibbli illi jqisu mhux biss il-benessri tal-annimali iżda anka l-ambjent. U dan fl-opinjoni tagħna għandu jkun il-ġejjieni agrikolu ta' l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Elion. Grazzi ħafna Eleonora. Issa, il-lista tal-kelima tiegħi eh, tajt li miss il-pitejjar. Iva, grazzi ħafna fuq il-benesseri tal-annimali ngħid li dan huwa dibattitu soċjali sensittiv ħafna illi ilu jiġi diskuss għal dawn l-aħħar 20-30 sena opinjonijiet differenti fuq il-benesseri tal-annimali u allura tajjeb li niddiskutuh. Sinjura Evi titkellem dwar il-profitti jiena bidwi u il fatti li aħna eh, norbtu l-annimali mhux konsistenti mal-benessri tal-annimali. Jiena minix lest nibdel it-teknoloġija naturalment. Mela, biex nagħmel sommarju, il-proposta tiegħi rigward il-maġoranza f'dan il-kumitat i illi naddu il-petizzjoni lill-grupp interim tagħna tal-benessri tal-annimali fil-parlament u stabili cross party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 fil-waqt li jkun utli illi nibatu l-petizjoni l-intergrupp huma urew it tħassib tagħhom dwar il-benesseri tal-baqar tal-ħalib u eh, l-intergroup eh, minkajja li jagħmel xogħol tejjeb m'għandux poter eh, bħal dan il-kumitat. U allura nħeġġeġ lil dan il-kumitat biex jieħu kontroll ta' din il-petizzjoni ħallija miftiħa u jitlob lil kummissjoni biex tipproduċi linji gwida għandna direttiva li hija tajba imma espressa bi kliem wiesa ħafna l-bdiewa jridu jieħdu passi raġonevoli ngħidu, Kiku tajjeb ikun hemm gwida ħalli bekk eh, l-istati membri u l-bdiewa eh, ikunu jafu eh, tax ta' x'nistgħu nagħmlu biex nindirizzaw il-ġrieħi, il mastite martiħor. Infakkarkom illi kif qalet il-Kummissjoni għamlet affarijiet, kellhom workshop, produċew rapporti, ma ridikoli ngħidu illi x-xogħol tagħhom jiqafaw minn bżonn passi oħra. E, dan huwa l-bidu tax-xogħol biex e, nassiguraw li l-baqar tal-ħalib jibqaw e, taħt il-kondizjonijiet ta' benesseri. Dan għandu japplika l-animali kollha tgħid il-President kull animal għandu jgħix f'ċirkostanti ċirkostanzi deċenti. Mela, issa ejħana ti sommarju ta' dan kollu illi issa aħna rajna il-possibiltajiet kollha tal-grupp dwar il-benesseri tal-animali f'din il-kamra konxi mis sitwazzjoni imma għadna ma d-dejniex il-petizzjoni l pjattaforma li ġiet stabilita mill-Kummissjoni Ewropea. Melejja namlu hekk nibatu l-informazzjoni il din il-pjattaforma u um, niproponi li nibatu wkoll ittra lill-Kummissarju Andrew Kaitis u ngħidu illi id-direttiva fil-fatt hija direttiva tajba imma mhijiex implementata b'mod sħiħ fl-istati membri u naraw jekk jistax ikun hemm xi tip ta' gwida li tista' tkun utli anki biex l-istati membri eh, jaqsmu l-prassi tajbin bejniethom u mbagħad nimxu pass pass minn hemm. Jiena naħseb li dak nistgħu nagħmlu għalissa u naħseb li l-kollegi se jappoġġjawni fuq dil ħaġa hekk se nagħmlu. Grazzi ħafna u grazzi lis sur Stevenson tal-li kien pożittiv ħafna. Dan suġġett depressiv immens imma ippreżentajtu b'ħafna tama u ħafna soluzzjonijiet għal futur. Dan huwa l-mod ta' kif eh, għanna nimxu jiġifieri. Żomm ix-xogħol tiegħek u nispera illi d'dumx wisq ma tara riżultati pożittivi. Grazzi tal-li ġejt fil-komitat tagħna illum u li il-vjaġġ tajjeb lura id-dar. Issa l-petizzjoni li jmiss hija petizzjoni 475 fisem diversi soċjetajiet tal-protezzjoni tal-annimali per eh, 464 firma dwar il-negliġenza tal-klieb eh, slavaċ li fit-torroq tal-Bulgarija. Għanna Signora Jorjeva, eh, nilqawa fil-Kumitat. Uh, thank you, Madam Chair. Unfortunately, uh, there is more unpleasant picture. Grazzi. Għandi naqra ritratti ma tantx huma sbieħ x'nuri imma nixtieq nirringrazzja lilek u il membri kollha l-possibilità li nippreżenta din il-petizzjoni fissem 18 il-Soċjetà Bulgara tal-Protezzjoni tal-Annimali mill-Bulgarija kollha. Aħna napprezzaw ir-wol tal-Kumitat Takom u l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni tal-Parlament fuq qafas legali ġdid tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tal-pets u annimali oħra fl-2012. B'din il-ħaġa l-Parlament ura l-interess ta' ċittadini Ewropej bil konforma Eh, li għandu jkun hemm leġislazzjoni vinkolanti fuq il-protezzjoni eh, ta' dawn l-annimali. Sfortunatament mill-adozzjoni ta' riżoluzzjoni fl-2012 eh, il-problema għada hemm anke lum fl-2018 mhux tal edem tal-li ġitar mhux biss fil-Bulgarija imma b'ħafna stati oħra fin-nofsinhar minħabba eh, nuqqas ta' tradizzjonijiet nazzjonali u minħabba nuqqas ta' arfin fuq il-benessri tal annimali qed isir ksur ta' artiklu 13 eh, li hemm fit trattat ta' Amsterdam. X'inhi s-sitwazzjoni fil-Bulgarija? Il-Bulgarija adottat eh, pjanta protezzjoni tal-annimali fl-2008. Kenna kodiċi penali għal eh, moħrija tal-annimali mill-2011. Il-problema hi li l-entità tal-gvern li hija responsabbli għal eh, benessiri tal-annimali mhux qed laħħaq ma' drittijiet tagħha Eh, u din hija l-istess entità li tinforza wkoll ħafna mill-leġislazzjoni fuq is-saħħa pubblika u s-sigurtà pubblika. Fil-Bulgarija naraw tamir eh, illegali bil-massa beħ u possessjoni ta' pets u mandomx reġistrazzjoni, vaccinazzjoni u ħafna minnhom bibatu wkoll b'mar differenti bħal rabies, rabja F'ħafna midjar Bulgari il klieb jizammu hekk bil-katini magħhom u ma jagħmlulhomx kontroll għar-rabja jew inkella mill-vezz. Hemm website illi toffri aktar minn 3000 kelb, anki klieb għal ġlied. Il-ġlied tal-klieb suppost rejat fil-Bulgarija. Dawn il-klieb eh, jitamru u jinżammu f'shelters li jidhru eh, jidru kif qed jidru fir-ritratti. Kien darba biss li intervenew eh, l awtoritajiet wara reazzjoni mill-Parlament. Issa, dak li qed kien dwar il pezz issa ħanibdew fuq il-klib li jiġru barra dawn jiġu kontrollati mill-awtoritajiet lokali infushom u l kundizzjonijiet fil-faċilitajiet municipjali ma tantx huma isbaħ mill-kennels li rajna qabel. Eluf ta' klib ippakjati flimkien illi imutu bil-ġuħ għax jitilfu d u bħafna mart. Ħafna minn daw ir-ritratti diġà kienu fuq il-medja nazzjonali u għalkemm jirrappreżentaw ksur kbir tal-leġislazzjoni nazzjonali fuq il-benesseri tal-annimali, xorta ma tiħdux miżuri mill-entitajiet responsabbli. Is-sitwazzjoni hija tant ħażina li issa huwa evidenti l awtoritajiet Bulgari qegħdin jiksru il-miżuri biex isolvu din il-problema tal-klib li jiġru barra. ħafna mill-flus ta' minn sit-taxxa edin jintużaw għal daw il f'dawn il-municipalitajiet eh, u jisu birbla eħ. Dan li qed taraw anzi din hija debba tqila taw ħafna flus biex jitamru dawn it-tip ta' żwiemel li qegħdin naraw lil kull sid, imma hekk jiġri meta l-flus ta' minħalla ħallas it-taxxa lil pajjiż fejn m'hemmx kontroll tal-benesseri tal-annimali. L-NGOs tagħna u ċittadini ilhom jitkarbu lill awtoritajiet biex jieħdu azzjoni. Aħna ħtafna lil kull minn stajna, anki lill-ombudsman. Sissa eh, indbatu eluf ta' firmi lill ministri Ressaqna wkoll xi każijiet dim il-qorti u fl-2015 kellna deċiżjoni tal-qorti operattiva illi ġiet applikata biss issa fl-2018 Aħna eżawrejna il-mezzi kollha fuq livell nazzjonali biex niġildu għal benessri tal-annimali u li nesponi, eh, nesponu l-awtoritajiet tal-istat u l-aġir tagħhom. Intom liktar kumitat viċin il-pubbliku, allura qed insejħu lilkom biex tamlu eh, pressjoni fuq dan il-fajl. Aħna napellaw eh, lill-Kummissjoni biex timxi ma' riżoluzzjoni tal-Parlament biex ikun hemm qafa ġdid fuq il-pets u fuq l-annimali eh, li jgħixu barra. Hemm bżonn rinforzar tal leġislazzjoni Ewropea wkoll u jekk jogħġobkom komplutuna l-appoġġ li qed nitolbu. Grazzi. Thank you very much and Grazzi ħafna. Issa wasal il-ħin li nisimgħu wkoll il-Kummissjoni fuq dan kollu, Sinjura Kuzma, fidejk. Grazzi. U grazzi ħafna lil petizzjonant li ġiet mill-Bulgarija biex tippreżenta il-petizzjoni. X'nista' ngħid? nista' ngħid li personalment jiena verament kommossa b'dak li jurejtna, x'ina verament inħobbhom l-annimali għandi anka kelp jiena stess. E, imma biex nirrepeti dak li qalet il-Kummissjoni u x'inhi s-sitwazzjoni kurrenti. Il-Kummissjoni m'għandix bażi legali biex taġixxi. għall benesseri tal-pets u inkella għall annimali li jgħixu fit-triq. Il-benesseri tal-annimali fil-fatt qiegħed fidej l-istati membri u l konvenzjoni li ġiet konkluża fil-kuntest tal-Kunsill tal-Ewropa mhijiex parti mill-leġislazzjoni tal-Unjoni. U allura il-Kummissjoni fil-fatt m'għandix kompetenzi biex tagħmel monitoraġġ tal-konformità tal-Istati membri mal-Konvenzjoni. U l-uniku azzjoni li jista' jkun hemm f'dan il-qasam tista' ssir biss mill-awtoritajiet nazzjonali. Imma f'dan il-kontest Jiena tkellimt qabel dwar il-pjattaforma tal-Unjoni Ewropea fuq il-benesseri tal-annimali se jkollna il laqgħa nhar il-ħamis. Intom mistednin eh, tiġu jekk jogħġobkom. Tistgħu ssibu l-informazzjoni fuq il-website tal-Kummissjoni ittajpjaw EU Platform on Animal Welfare fil-Google u ssibu l-paġna tal-Kummissjoni Ewropea hemmhekk u hemm paġna speċifika għalija u hemm link għal web streaming dan jista' jaraħ kulħadd il-laqa tibda e, il-ħamis 21 ta' Ġunju fid-9 u nofs u qed ngħid dan f'dan il kontest għaliex anki jekk il-Kummissjoni m'għandix poter legali biex nindirizzaw e, mal-benesseri tal klip e, li jiġru fit-toroq l-istati membri eh, ħolqu gruppi eh, fuq livell volontarju li jindirizza il-bejħ tal-klib fuq l-internet u l-benesseri tal-klib u koll. U eh, daw se jiprezentaw riżultati tagħhom f'din il-laqa. Fil-laqa tal-pjattaforma se jkun hemm ukoll prezentazzjoni mill-Kummissjoni tal-pjan ta' azzjoni ta' kontroll għal beħ ta' pets online. Nafu li dinja waħda mill-ikbar problemi li qed naffaċċjaw bħalissa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal darboħra. Issa, l-Onorevoli Vajts li qed fuq l-lista ta' kelliema tiegħi. Grazzi President, ħan tkellem l-Ingliż. Ma nafx min ma tqanqalx b'dawn ir-ritratti imma dan eh, mhux biss inċident Bulgaru eh, hemm l-istess problema fir-Rumanija, fl-Italja, petizzjoni minn Spanja wkoll sa fenna jien. u allura jiena inħeġġitkom biex eh, niġbru lil dawn il-petizzjonijiet flimkien illi għandhom l-istess suġġett. It-tieni ħaġa għall-Kummissjoni iva il-benesseri tal-annimali ma taqax taħt il-Kummissjoni imma hemm leverage fuq l-impatti tas-saħħa jekk intom mintomx qegħdin tirregolaw it-tamir tal-klieb u tal-pezz u l abilta li jimbijaw fejn wieħed irid, allura intom fl-aħħar mill-aħħar qegħdin toħolqu dannu għas-saħħa ta' ċittadini Ewropej u forsi din ħaġa għandha konsidra il-Kummissjoni Ewropea u minn dat tamir eh, illegali dawn il klib mbagħad jiġu moddija b'mod ta' kontrabandu eh, jgħaddu bil-karozzi eh, fl-Awstrija u fil-Ġermanja fejn nisħobhom il-pezz u lesti ħalsu ħafna flus għal dawn il-pezz, jiġifieri hemm ukoll dal-kontrabandu trans konfinali wkoll fl-aħħar mill-aħħar hemm regolament strett fuq it-tamir tal pezz u tal-annimali. Għax ikollok uh, kelb mammar kif suppost bitċib f'idneħ nkunu nistgħu ngħidu minnu sit minn xtraħ xġara minnu u jekk dawn il-klieb mbagħad jinstabu fit-toroq inkunu nistgħu naraw ġralu dan il-kelb u nikkuntatjaw lis-sit tiegħu u mbagħad tibdew proċedura legali fuq dan. Jiġifieri aħna verament favur mhux biss li nżommu din il-petizzjoni miftuħa imma li norbtuha wkoll mal-petizzjonijiet l-oħra kollha li jimxu fl-istess direzzjoni. Naf li tkellimna dwar il-grupp tal-benesseri tal annimali riċentement, iva dan mhux xi grupp legali li se jieħu deċiżjonijiet, imma l-intergrupp fil-fatt għandu aspett pożittiv għax hemm membri mill- partiti kollha u hawnhekk mhux qed titkellmu fuq politika, qed titkellmu fuq il-benesseri tal-annimali. U allura normalment ninaqdu fuq dan u jekk ikun hemm ċans nibdew proċedura legali bħal risoluzzjoni per eżempju, jew jerġa' jindarizza l-Parlament, eh, forsi dan jista' jkun l-ewwel pass eh, biex nerġgħu nindirizzaw il-benesseri tal-annimali. Kenna l-baqar ftit ilu eh, imma ma tkellimniex dwar il-kwistjonijiet tal-pets fil-grupp riċentement, jiġifieri tajjeb li da' suġġett jgħaddi ukoll lill welfare Intergroup ħalli nibdew proċedura għal riżoluzzjoni ġdida min-naħa tal-Parlament. Grazzi. Grazzi ħafna u għal dar boħra. Qabel ma ntik il-kelma, Sur Malnerf. Aħna ma nistax nagħmlu dan li qed inti, il-Kummissjoni trid tagħmel dil ħaġa ma nix poter nagħmlu hekk. Issa, is-Sur Malnov. Ma tantx ġurnata sabiħa għal MP u l-Bulgarija llum. Imma kontra l-petizzjoni ta' dal Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li hija inviżibbli mhux bħal ta' dal jara kulħadd, qegħdin nitkellmu dwar annimali li jbatu eh, fis-silenzju. Ejja nkunu utli kemm jista' jkun qabel il- Il-bidu ta' din id-diskussjoni qassamna stqarrija fuq il-benesseri tal-annimali u din hija importanti għaliex tikkwota din il-petizzjoni li qed niddiskutu bħalissa u huma jirreferu għal riżoluzzjoni tal-Parlament mill-2012 fejn din il-petizzjoni Eh, tħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel xi ħaġa u nafu li l-Kummissjoni Ewropea ma resqitx eh, proposta għall protezzjoni tal-pets u l-annimali eh, li jgħixu barra għalkemm hemm rieda mill-Parlament Ewropew, jiġifieri din l-inizjattiva leġislattiva mhix qedem m'hemm dikjarazzjoni speċjali u għalhekk din il-petizzjoni tikkonferma li hemm lakuna fil-qafas legali ta' l-Unjoni u jekk irrid inkun onest hawnhekk għandi dritt nitkellem fisem il-PPE. Dan għandu x'jaqsam ukoll mal-pożizzjoni tiegħi u l-idea ta' xini politika it-tweġiba li smajna mill-Kummissjoni Ewropea i e, xi ħaġa li m'għandniex ngħidu liċ ċittadini Ewropej. Hemm problema kbira nafu li hemm problema nissimpatizzaw magħkom imma ma nistgħu nagħmlu xejn dwarha m'għandniex ngħidu dawn l-affarijiet lil ċittadini Ewropej, speċjalment lin-nies illi jagħmlu sforzi ġew hawnhekk u jitkarbu quddiemna. Mela, semmur mod għal proposta tija jiena naħseb il proposta għandha titħalla miftuħa u naf li m'għandniex il-ħin jew il-fondi biex nagħmlu missjoni fil-Bulgarija. Imma personalment jiena se nistieden ftit kollegi mill-grupp tiegħi biex hekk possibbli immorru flimkien il-Bulgarija. Naf li din mhix xi ħaġa uffiċjali ma xi kultant il-żjarat mhux uffiċjali e, ikollhom iktar influwenza minn oħrajn. Jina naħseb li hawnhekk għandna infakru l-Kummissjoni Ewropea dwar din ir-riżoluzzjoni tal-2012 u proposta oħra li hija marbuta mas sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa f'din il-kamra i illi jekk hawn xi li ma jħossux daqshekk eh, favura m'għandux jgħid li nalqu il-petizzjoni għax jekk eh, ikonna nivvotaw ma jkunx kworum sena għaw waħda ċajt kbira. Din hija problema li għandha bżonn vot unanimu mill-kumitat tagħna. Ejja nħallu l-om il-petizjoni miftuħa. Ħalli il-petizjonanti tagħna jkomplu jiġġieldu. Grazzi. Well, you wish. Grazzi ħafna. Din l-unanimità li qed tistaqsija li inti vera nixtieqa jiena u nispera li tkun hawn eh, dejjem kieku ħajti ħafna iktar faċla. Is-sur Pirinski. Thank you, Madam Chair. Well, Uh, clearly the petitioners are... Grazzi, mela jider biċċari li l-petizjonanti resqu qdim il-komitat wara illi għamlu ħafna sforzi oħrajn biex isibu soluzzjoni ta' din il-problema kera u anka wara li indirizzaw l-autoritajiet nazzjonali. U jittispeċini li nisma dan għaliex il-sitwazzjoni m'hemmx dubju li hija gravi u zguri li tħalli l-kulħadd eh, bċertu sentiment ta' soba. Allura, issa il-mistoqsija hija dan il-kumitat x'jaħseb illi hija l-azzjoni li zjed xirqa illi tittieħed. Il-petizzjonanti għamlu żewġ talbiet l-ewwel talbu lil kumitat biex niddiskutu l-petizzjoni u dan qed isir bħalissa. It-tieni talbu wkoll li eh, ikun hemm eżaminazzjoni tal-problemi li semmew u qed issir talba partikolari biex issir missjoni għat tiftix ta' fatti. Is-Sur Malinov qal illi serreħ jipprova eh, joħloq missjoni persuna waħda. Però nemmen illi għanna ninkoraġiċu l-surma li nofu nistiednu anka lil membri parlamentari oħrajn biex jipparteċipaw f'missjoni uffiċjali għat tiftix ta' fatti. Irridu nirkonoxxu li din il-problema mhijiex biss tal-Bulgarija imma nafu illi eh, l-parti kbira minn il-problema turi ruħa fil-Bulgarija. Imbagħad għandna din il-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-4 ta' Lulju tal-2012 illi issejjaħ fuq l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex jirratifikaw il-Konvenzjoni Ewropea għal protezzjoni tal-annimali domestiċi u biex id-dispożizzjonijiet tagħha jkunu trasposti fil-liġi nazzjonali. It-tieni paragrafu jsejjaħ fuq il-Kommissjoni biex tressaq Affas tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru barra fosthom ir-regoli għall identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-annimali, strateġiji għall ġestjoni ta' dawn l-annimali fosthom programmi ta' tilqim u sterilizzazzjoni eh, miżuri biex ikun hemm biex tittieħed sida responsabbli, il-ġestjoni tax shelters, proibizzjoni tal-qtil ta' dawn l-annimali mingħajr informazzjoni medika, programmi ta' informazzjoni fl-iskejjel u anke trawim ta' kuxjenza u anke sanzjonijiet ħoroġ fuq l-istati membri illi ma jżommux ma' dawn ir-regoli. Għandna dan kollu fir-riżoluzzjoni bat il komissjoni diġi tgħidilna li ma tista' tagħmel xejn, ma tista' tagħmel xejn fuq dawn il-punti kollha li semmejt, laqas irid nemmen. Kif qal is-Sur Marinov, din għalija hija turija ta' eh, nuqqas ta' responsabilità kbira. Ma rridx eh, ridx nuża lingwaġġ ibeżwis, però nixtieq insejjaħ fuqkom biex l-ewwel nett inżommu l-petizzjoni miftuħa u t-tieni nużaw is-seta kollha li għandu dan il-kumitat biex eh, nippruvaw nagħmlu progress fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, inti fil-fatt li qed taqra li qrajt kienet eh, kien parti mid-dikjarazzjoni li batinna l-intergroup irċevejni għallum. Signora Evi. Grazie Presidente. Grazie Signora President. Jiena b'pjaċir nisma' illi hemm diversi membri ta' dan il kumitat li qed jappoġġjaw din il-petizzjoni għaliex sa fl-aħħar din il-petizzjoni qed tingħata widen. Fil-passat sfortunatament kien hemm diversi petizzjonijiet li kellhom jingħalqu proprju minħabba l-fatt illi l-Kummissjoni Ewropea għaltilna illi ma hemmx ma xiex norbtu il-petizzjoni mill-aspett legali. Ħafna kienu appuntu l-petizzjoniet li u fil-passat iżda finalment qed naraw xaq ta' tama u qed nirċivu wkoll risposta pożittiva min-naħa tal-MPs l-oħrajn. Jiena ma rridx intenni dak li qalu b'mod eċċellenti l-kollegi. Wasal il-waqt pero il anke aħna bħala kumitat peti nagħmlu l-parti tagħna propju għaliex għandna ċerta studji, għandna l-istudju ta' Dipartiment tal-Politika li tlabna aħna stess bħala kumitat peti illi jgħid b'mod speċifiku kif aħna narraġun, jiġifieri m'hemmx ħin xnitilfu, il-Kumitat Peti jrid jesprimi pożizzjoni żiet soda u ovvjament il-Kummissjoni Ewropea trid tfassal eh, proposta leġislattiva li tqis dawn id-diffikultajiet kollha madwar l-Unjoni Ewropea u ssib soluzzjoni għal din il-problema wkoll. Grazzi. Thank you so much. Grazzi ħafna. Kif eh, tara Sinjura Georgieva għaw appoġġ qawwi ħafna minn dan il-kumitat lejn l-argument eh, li ressaqt inti u eh, lejn is-sitwazzjoni li inti deskrivejt kemm eh, biklimek kif ukoll bir-ritratti li ġibtinna. Nadilek il-kelma lura jekk tixtieq biex tirreġixxi. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi anka lill membri kollha tal-pożizzjoni li ħadu. Inħossni kommossa ħafna wara li smajt din id-diskussjoni. Sejna ma nafx ir-regoli jippermettu li imma ħanad il-kelma lill-kollega tiegħi Sinjura Papadova ħatajt sentenza waħda bil-Bulgaru. Iva, grazzi ħafna. Jena xtaqt nirringrazzja lil dawk il-persuni kollha li appoġġawna. Xtaqt nisħaq illi Dina mhijiex problema żgħira. Ma nistawx natu darna lil din il-problema li għandna b'dawn il-klib hija problema tal-Ewropej, hija problema ta' saħħa pubblika ċittadini Ewropej u tirrigwarda wkoll l-emozzjonijiet ta' ċittadini bir-ritratti li jurejnilkom li ħadnihom fuq ir-tsietet fil-Bulgarija u fit-toroq tal-Bulgarija huma xeni illi fil-Bulgarija narawhom kuljum. U għalhekk aħna ġejna qudiemkom u anke qudiem il-Kummissjoni bit-talba li għamilna. Nitolbu illi issir xi ħaġa. Mela, tajt il-President l-ewwel qed naħseb li għandna nibatu l kummissarju Andrew Kajtis fuq din il-kwistjoni. Eh, skużani, skużani, mandu najġi li rrid intervjeni, jek joġbok. <coughs> Entschuldigung bitte, ich spreche auf Deutsch. Ähm, zuerst mal, ich finde also die, über die Idee... Iva, jena xtaqt najt li naħseb li l-ideja li kellu l-kollega tiegħi hija eċċellenti kif qalu huwa sejjer il-Bulgarija personalment u ser jagħmel missjoni għal tiftix ta' fatti. Ħajara daqsxejn x'inhu jiġri fil-prattika u eh, hekk b'mod spontanju nixtieq ngħid li jina napoġġaħ bisħiħ. Jina daqxajn espert f'dan is-suġġett tal-klib, mort ir-Rumanija ħames darbit u nafsew xamlu hemmhekk il-politiċi. Wara illi intervjenejt fil-Parlament tar Rumanija f'Bukarest, kien hemm xi ħud mill-parlamentari minn membri parlamentari li saħansitra telqu mill-pajjiż qed nirreferi għal persuna li kienet eh, kellha kariga għolja, però tkeċċit minn pożizzjoni tagħha. U għaldaqstant jiena attiv ħafna f'dan il-qasam tal-appoġġ lill-annimali fir-Rumanija u għalhekk nappoġġa il-kollega fil-Bulgarija. President tajt palissa nitkellmu dwar il-klib fil-Bulgarija. Nafu billi dawn il-situazzjonijiet orribli insibuhom madwar l-Ewropa kollha imma ejja nippruvaw nżommu daqsxejn mas-suġġetti li għandna qudiemna bħalissa. Mela, jekk il-kollegi jixtiequ, jiena smajt li eh, tkellmu l-kollegi minn PPE u mill-SND daw jixtiequ missjoni għal tiftix ta' fatti. Issa jekk eh, fil-fatti ġanna eh, maġġoranza, kulma ma tridu għal tqajmu dan il-punt mal-koordinaturi u impoġġuh eh, impoġġu l-missjoni fuq il-lista ta' missjonijiet għas-sena d-dieħla. Dik tkun missjoni ħafna iżjed b'saħħitha minn eh, missjoni persuna waħda. Inti sur nof, b'saħħtek ħafna ma tix dubju imma jekk nagħmlu missjoni formali u noħorġu b'rapport u rakkomandazzjonijiet, is-sitwazzjoni hemm iżjed ċans illi tinbidel. Melek il-komitat jiddeċidi għamelek, niddiskutu għada xejn bil-koordinaturi, jina naħseb li għadija tajba personalment u kifettilkom intom tirrappreżentaw iż-żewġ l-akbar gruppi politiċi allura diġa hemm maġġoranza. Ser it-traw wkoll il-Kummissarju Andrew Kajtis kemm fuq din il-petizzjoni u anke fuq ta' qabilha. U ser nirreferi wkoll din il-kwistjoni lill-pjattaforma tal-Unjoni Ewropea għaliex l-intergrupp dwar il-konservazzjoni tal-annimali li huwa grupp ta' din dan il-parlament ma tantx għandu affarijiet oħra x'jagħmel apparti minn dak li diġà għamel. Imma huma qalu li jixtiequ jkunu parti minn organizzazzjoni, jixtiequ jorganizzaw laqgħa bejn il-partit interessati biex jevalwaw is-sitwazzjoni u jippruvaw jsibu soluzzjonijiet. stant. L-intergroup eh, bil-fatt li eh, qed jissuġġerixxi norganizzaw din il-laqgħa diġà qed jagħmel ħafna. Mela, ħan informawhom ukoll dwar x'passi se jittieħdu issa dwar din il-petizzjoni biex inżommuhom informati dejjem. U waqwa minn hekk ħanibatu wkoll ittra lill-Aġenzija dwar is-Sigurtà tal-Ikel tal-Bulgarija li taqgħod taħt il-Ministeru tal-Forestri u tal-Ikel fil-Bulgarija. Huma fit-tweġiba li bagħtu f'Lulju tas-sena l-oħra għalunna illi l-problema b'dawn il-klieb illi jiġru barra hija verament importanti u għalhekk issa ser insaqsuhom minn mintu battuna dik litra. X'għamiltu? Se nippruvaw nimbuttawhom ftit naraw daqsxejn daqsxejn eh, x'miżuri ħadu u x'miżuri ma ħadux. Dak li nistgħu nagħmlu bħalissa. Tajjeb taqblu miegħi? Nagħmlu hekk? Grazzi ħafna. Mela nistgħu ngħaddu għall-petizzjoni li jmiss hija l-petizzjoni 720 imma qabel xejn ser eh, intur fuqkom fuq il-petizjonanti kollha, nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk fi Brussell u nirringrazzjakom tal-isforzi kollha li tagħmlu. Grazzi. Ta' dak kollu li għamiltu matul il-proċess kollu. Nirringrazzjakom u nawguralkom il-vjaġġi tajjeb lura f'pajjiżkom. Punt 26 fuq l-aġenda tal-lum hija petizjoni 720 fuq is-sitwazzjoni tan-nisa li qed jinżammu kontra rida tagħhom fil-kambijiet sarawi ġewwa Tinduf fl-Alġerija. Il-petizzjonanta qiegħda Mana hija s-Sinjura Marja Lisa Pavon Mulero u għandi pjaċi nadirek il-kelma għal ħames minuti jogħġbok. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Grazie ħafna. Wara f'sanajt tajjeb, sinjuri membri parlamentari, jina jisimni Maria Lisa Pavon u edha u nirrepreżenta il-grupp eh, l-organizzazzjoni ehm, il-libertà hija id-dritt tagħhom. Aħna aħna grupp li nappreżentaw 50 nisa illi qed jinżammu kontra rida tagħhom fil-kampijiet ta' Tinduf fl-Alġerija. Mija jaw il-ġenituri adottivi ta' erba minn dawn il-tfal. U għalek, grazzi tal-opportunità li l-kom xini għal-problema u se nitlobkom ukoll biex t-intervjenu favur il-libertà ta' dawn il-persuni biex huma jkunu jistgħu jażlu il-ħajja tagħhom, jkunu jistgħu jeżerċitaw drittijiet tagħhom u jitilqu minn dawn il-kampijiet. Mal-preżentazzjoni tiegħi eh, ħanatikom ħanurikom eh, ritratti ta' maloma, darija, darġa biex intom tkunu tafu x'inhuma l-uċċuħ ta' dawn il-persuni il qed jinżammu f'dawn il-kampijiet suppost għal raġunijiet ta' kultura u għal raġunijiet ta' tradizzjoni. Dawn huma nisa adulti li qed jinżammu kontra rida tagħhom huma sekwestrati. Hija xi ħaġa diskriminatorja hija prassi li tinkludi violenza kontra n-nisa minħabba fis-sess tagħhom. Dawn għalkemm huma adulti huma obbligati mill-familji tagħhom illi jażlu ħajja li ma jridux eh, jiġu ibatu minn min, min, min, violenza anka fiżika u eh, jiġu mġela jkunu għamijiet biex eh, iħarsu l-unur tal-familja. Dawn kollha ġew fi Spanja taħt il-programm eh, Vakazzjonijiet fil-Paċi u ma waslu fi Spanja fl-2011 u baqgħu Spanja minħabba raġunijiet mediċi jew inkella minħabba fuq deċiżjoni tal-ġenituri adottivi tagħhom li xtaqgħu jagħtu futur aħjar lil dawn it-tfajliet. Imma mbagħad meta jgħalqu 18-il sena, il-familji bioloġiċi tagħhom eżerċitaw dritt fuqhom illi huwa illegali. U meta dawn il-tfajliet marru jżuru l-kampijiet fart twelidhom, issekwestrawhom żammewhom hemmhekk u żammewhom f'din is-soċjetà li hija patriarkali, tradizzjonali u radikali ħafna. E, dawk li imexxu dan il-kampament, dan il-kampijiet, qegħdin imorru kontra lidi għaliex liġi għaliex qed jiġġustifikaw dawn ir-reati u barra minn hekk ħadd ma qed jikkastigom huma qegħdin anka jippuntaw subajhom lejn il-familja adottivi ta' dawn ta' dawn in-nisa. Fil-fatt eh, kien hemm saru anka erba rapporti formali dwar erba każijiet speċifiċi li eh, eh, ġew approvati f'Marzu tal-2017 dawn il-vitmi qed jitolbu l-libertà tagħhom, qed jitolbu li jeżerċitaw id-dritt li jiddeċidu fuq ħajjithom. Però jekk ħajbqgħu f'dawn il-kampijiet ser ikun impossibbli il-familji tagħhom, it tribut tagħhom jagħmlu ħafna pressjoni fuqhom, eh, jagħmlu violenza psikoloġika fuqhom, jedduhom u f'ħafna okkażjonijiet dan iwassal biex dawn in-nisa kultant jippruvaw ineħħu ħajjithom eh, bidejhom. Fil-fatt maloma diġà għamlet hekk. Aħna nafu b'50 każ differenti, però dawn in-nisa jibżaw mill-reperkussjonijiet u għaldaqstant għandna provi mingħand erba minnhom, dawn huma erba nisa li għandhom ċittadinanza Spanjola u li ġew sekwestrati mill-familji bioloġiċi tagħhom eh, imbuttawhom daħluhom f'karozza u ħadhom eh, lura f'dawn il-kampijiet. Id-dinja maloma li dal-waqt tala 24 sena u ila sentej u nofsi sekwestrata u batem korija bat li hija għanda 24 sena u koll u ila iżjed minn seba snin fid-deżert fejn ma tista' tikkomunika ma' ħadd u barra minn għandha problemi wkoll tas-saħħa li ġdbati b'qalba. F'dawn is-snin sirna nafu b'ħames każijiet ta' sekwestrar ta' dawn iċ-ċittadini Spanjoli, nisa u rġil. U batem hemm persuna oħra hija azma illi hija il-tifla ta' maloma u li għatanda ħames xhur biss. Iż-żewġ tfajlit l-oħra li qegħdin taraw, it-tnellum għandhom residenza permanenti fi Spanja imma qegħdin jinżammu kontra rida tagħhom u ilhom erba' snin u nofs. Eh, tfajla li għandha 25 sena u oħra ta' 26 sena u dawn it-tnejn huma l Human Rights Watch qalulhom li jixtiequ jerġgħu lura fi Spanja hemm anka eh, uffiċjali għolja fil-pulizija li ma jridux jeħilsu għamil dawn il-persuni. Illum għedin għawek biex aħna nitolbu l-Kommissjoni t-intervjeni favur il-libertà ta' dawn in-nisa. E, ser inħedġu l-IAS biex jieħdu miżuri effettivi biex il-gvern tal-Alġerija fejn hawn dawn il-kampijiet u l-gvern ta' Spanja u kol jieħdu responsabiltajiet tagħhom u iħarsu id-drittijiet ta' dawn it-tfajlit kollha li semmejt nittamaw illi jeħilsuhom u jagħtuhom id-dritt illi jgħixu barra minn dawn il-kampijiet. Nishtiqu Nixtiequ nitolbukom speċifikament li intom tintervjenu biex titolbu l-intervent dirett tar rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini U nitalbukom ukoll tagħmlu medjazzjoni sabiex b'xi mod ma nafx kif il-Gvern Spanjol jirrikonoxxi u jirreġistra uffiċjalment l tifla ta' Maloma din it-tarbija ta' ħames xhur u jagħtiha ċittadinanza eh, Spanjola. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much. Um, uh, the Commission, the Commission representative. Grazzi ħafna rappresentanti tal-Kummissjoni mill IEAS, sfortunatament m'għandix ismek, tista' tieħu l-kelma. Grazzi ħafna. Grazzi tal-presentazzjoni, ħankompli bl-Ingliż. Iva, mela dan huwa suġġett importanti ħafna, nirringrazzjakom tal-prezentazzjoni. l ieas illi il-kap tiegħu hija Sinjura Federica Mogherini, għandu il-sede tiegħu fi Brussell Pero għanna delegazzjoni fl-Alġerija u koll. U mizzewċ naħat tajna kas eh, dan eh, din il-kwistjoni bħala parti mill-azzjonijiet li nieħdu aħna favur id-drittijiet tal-bniedem. Però f'dan il-każ għandhom xaqsmu wkoll id-drittijiet tan-nisa u għalhekk għandu dimensjoni importanti ħafna. Aħna nafu bir-rapport tal-Human Rights Watch, nafu r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu u rajna sew il-petizzjoni li ressaqt inti. Bħalissa manna l-ebda eh, għajn ta' informazzjoni indipendenti illi jindika illi il-pulizija għandhom eh, rwol attiv f'dawn il-miżuri restrittivi kontra dawn il-familja, kontra dawn in-nisa. Però qegħdin investigaw nafu li diġà hemm ċertu medjazzjoni minn eh, numru ta' atturi forsi mhux fuq il-kwistjoni ta' reġistrazzjoni ta' azma it-tarbija ta' ħames xhur li dina tingħata ċittadinanza Spanjola, però qed isir medjazzjoni biex dawn in-nisa e, eh, natuhom id-dritt jażlu fejn iridu jgħixu. Għalhekk aħna se inkomplu insegwu il-kwistjoni u se nikkoordinaw ukoll ma' Spanja li hija kompetenti għall aspetti konsolari f'dan il-każ ser nibqgħu involuti anke permezz ta' dak li nsejħu dialogi dwar id-drittijiet tal-bniedem. U se nkunu involuti wkoll fil-proċess ta' preparazzjoni u implementazzjoni tal-miżuri eh, eh, umanitarji tal-Unjoni Ewropea f'dawn il-kampijiet ta' tinduf. Grazzi ħafna. Nadi l-kelma lill-membri. Sinjura Estaras. Anzi, l-ewwel. Is-Sinjura Beserra. Grazzi President, l ewwel nett nirringrazzja lill petizzjonanta tal-li qiegħda u tal-li preżentat daqstant sew il-fatti imma anka il-proċess eh, kollu, il patija kollha li kien hemm u anka l-fatt li marċivewx tweġiba. Ħadkost nisma l-pożizzjoni tal-Kummissjoni e, il-fatt li l kummissjoni rikonoxxiet li taf x'inhi s-sitwazzjoni qed issegwi dak li qed isir hija xi ħaġa li ħadkos nisma. Xtaqt nisħaq fuq il-fatt illi il-pulizija għandhom ċertu responsabilità għaliex huma imsejħa biex jieħdu azzjoni. Huma eh, eh, dopaġġawlhom infushom sitwazzjoni ta' poter fil-gvern, ġifiri għandhom ċertu responsabilità fuqhom u eh, dawn in-nies qed jinkisrulhom id-dritt ta' ċirkolazzjoni, il-fatt li qed jinżammu kontra rieda tagħhom, U apparti minn hekk, il-pulizija bħala interlokuturi u anka fil-pożizzjoni tagħhom ta' gvern jirċivu anka jnuna mill-Unjoni Ewropea. Eh, irid ikollu rwol ta' interlokutur, imma il-pulizija x'leġittimità jista' jkollhom bħala interlokutur jekk mhuwiex qed isolvi dina il-żamma illegali ta' dawn in-nisa illi kemm il-darba u rew ir-rieda tagħhom illi jitilqu mem lebda tradizzjoni, mem lebda drawwa tribali illi għanda tieħu il-preċedenza fuq il-konvenzjonijiet internazzjonali li jiffirmajna u fuq dan naħseb li kulħadd jaqbel. Naħseb li ħadd ma jrid jiddefendi tradizzjoni bħal ġenerazzjoni il-mutilazzjoni ġenetika tan-nisa Eh, ħadd ma moħħu jiddefendi id-dritt illi l-familji iġalu l ulidom bniet jiżżewġu ta' bil-fors. Aħna bħala Unjoni Ewropea firmajna l-Konvenzjoni ta' Istanbul li huwa dan il-qafas legali illi jitkellem fuq dawn il-prattiċi tradizzjonali kollha. U għal daqstant jiena nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li juża l-istrumenti kollha li għandha. Nixtieq insejjaħ fuq il-Gvern ta' Spanja biex jinvolvi iżjed ruħu, speċjalment issa li għandna gvern ġdid. Nixtieq li l-gvern l-ewwel nett eh, jirrispetta l-obbligu tiegħu illi jirreġistra lil din it-tarbija illi hija ċittadina Spanjola li x'omma hija ċittadina Spanjola, allura għandha dritt ta' ċittadinanza għaliex Għaldaqstant kemm l-ofsa legali Spanjoli kif ukoll Ewropej eh, jgħidu li għandha tingħata ċittadinanza. Ma nistax naċċetta illi il-familji bioloġiċi jiġalu li dawn it-tfajliet jibqgħu magħhom sempliċiment għaliex huma l-familji tagħhom għaliex għandhom l-istess dem qed nitkellmu hekk fuq 50 il-tfajla differenti, mhux qed nitkellmu fuq xi każ l hemm eh, u għalhekk hemm bżonn nieħdu azzjoni. U jiena nafda nemmen illi din il dan il-kumitat ser isejjaħ fuq il-bqija tal-istituzzjonijiet Ewropej u anke fuq il-Gvern ta' Spanja biex tittieħed azzjoni. Grazzi. Thank you very much. Mrs. E- Grazzi ħafna, Signora Staras. Grazzi, President. Jina nishtiq nisieħeb ma dak li qalet il-kollega tiegħi. Nirringrazzja li l-petizjonanti tal-li ġew hawnhekk għandna l Marjelisa Pavon u anka l-erba' familji li prezenti għawek l illum. Fil-fatt, intom qed nitkellmuna fuq suġġett eh, illi dwaru l-Unjoni Ewropea u l-Parlament iridu jieħdu rwol. Eh, qed nitkellmu fuq erba' familji. Eh, verament il-żmien jgħaddi, però dawn erba' familji żammu dawn it-tfajliet magħhom bħala tfal adottivi tagħhom żammuhom magħhom dejjem fil-vaganzi. U hemm xi wħud li anke adottawhom uffiċjalment. Ġifieri dawn it-tfajliet għattaw ħafna snin ma' dawn il-familji Spanjoli. U dawn il-familji adottivi anka ħalsulhom it-trattamenti mediċi tagħhom meta kellhom bżonn kura medika u maħalsu hemm ċertu tfajliet li kellhom mart serju. U dawn il-familja adottivi dejjem kienu hemmhekk eh, ma' ġembhom jappoġġawhom. U mbagħad dawn it-tfajliet eh, għalqu 18-il sena u ttieħdu lura fil-kampijiet. U hemmhekk naraw illi hemm ksur serju ta' drittijiet tagħhom u ta' drittijiet tan-nisa. Qegħdin qegħdin ikunu miċħuda mill- drittijiet tagħhom u l-integrità fiżika u s-sigurtà tagħhom qiegħda tkun imminata. Fl-modi eh, kien jingħati li l-violenza li seħħ fil-familja hija violenza privata ħadd mandu għalfejn jitkellem fuq, Ma le hemm ċertu drittijiet illi jridu jieħdu ehm, preċedenza, qed nitkellmu fuq id-dritt tad-dinjità, dritt taċ-ċirkolazzjoni u dritt tal-ġustizzja, dawn huma tfajliet illi ttieħdulhom id-dokumenti tagħhom. Illum kont qed nitkellem ma' wieħed mill-ġenituri eh, għalli met inti tkun f'nofs id-deżert u jnaħulek jaħdulek il-passaport, jaħdulek id-dokumenti kollha x'tagħmel. Prattikament is-sekwestrawk Forse mhux uffiċjalment imma fil-prattika s-sekwestrawk. Bħalissa dawn it-tfajliet qed jinżammu b'mod indefinit, tinżammu eh, kontra rida tagħhom u ġew imġela eh, jiċħdu l-libertà tagħhom. Saħan sitra ġew imġaħda mill-kura medika tagħhom. Eh, hemm xi ħud minnhom li ħajjithom hija fil-periklu minħabba fil-mart li għandhom. Dawn huma tfajliet li kieku kienu ħielsa kienu jażlu huma x'tip ta' ħajja irid ikollhom qed ikunu mċaħda mid-drittijiet soċjali tagħhom kif ukoll mill-libertà ta' ħsieb, libertà ta' twemmin, libertà ta' reliġjon u fl-aħħar mill-aħħar tiċċaħdu mid-dritt li jkunu liberi. Dawn il-familji fil-fatt anka tkellmu dwar dawn il-każijiet dwar dan is-sekwestru mal-, mal komissarju għoli ta' Nazzjonijiet Uniti u huwa każ li anka Ban Ki-moon, segretarju ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti fl-2016, kien tkellem dwar dan il-każ. Kien hemm ukoll rapport annwali mill-ġnus maquda illi tkellem mod partikolari fuq il-każ ta' tliet tfajliet minnhom. Issa, dan il-Parlament ħa il-premju għal paċi u il-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, dejjem ikun hemmhekk biex jikkoreġi l-inġustizzi. Il-Kumitat dejjem ikun favur il-petizzjonant dejjem jekk dan eh, jinkisrulu il-drittijiet tiegħu bħala Ewropew. U għal daqstant għandna l-opportunità li nagħmlu pressjoni, għandna l-opportunità li ngħinu mhux biss il dawn il-familji, dawn l-erba' familji li għandna magħna llum, imma anke ħafna familji oħrajn li hemm involuti għanna l-opportunità li nevitaw li fil-futur meta jkun hemm dawn il-familji adottivi ma jiġax jiġrilhom l-istess. Irċevejt telefonata wkoll minn eh, ħabib tiegħi fi Biza illi jaħdem ma' dawn il-familji adottivi u eh, rrit ukoll li qajjem l-allert biex jara li każijiet bħal dawn ma jerġgħux jiġru. U għalhekk u koll nixtieq nissuġġerixxi illi ninvolvu li Sinjura Mogherini bħala rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea nixtieq li tinvolvi ruħa l-Kummissjoni u nixtieq ukoll li nikkomunikaw mal-Gvern ta' Spanja biex jieħu rwol il-Viċi President, il-Viċi Prim Ministru ġdida ta' Spanja hija responsabbli mill-politika dwar l-ugwaljanza u hekk qed nitkellmu fuq id-drittijiet tan-nisa fl-aħħar mill-aħħar. Għaliex din hija xi ħaġa li jagħmlu lin-nisa għaliex eh, eh, mhix xi ħaġa li jagħmlu fuq il- fuq l-irġiel, iġifiri naħseb li għanna nibatu ittri l-Kummissarju, l-Pulizija tal-Alġerija, nibatu eh, ittri anka l kummissjoni u anka lill-Kumitat Dwa, il-Kumitat Legali. Li tolbu li dan il-Kumitat jinvolvi ruħi, mbagħad skont ma e, jirrispondu ma nkunu nistaw namlu pressjoni u naraw eh, fejn iżjed nistaw naslu. Grazie ħafna Surjar. Also ich warte natürlich äh, wirkliche Action. Ich habe mir das gerade mal vorgestellt. Also ich habe, wenn ich es richtig verstanden. Iva, Jekk fimt tajjeb, hawnhekk qed nitkellmu dwar ċittadini Spanjoli li għandhom iċ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Immaġna kieku wieħed minna l-ħamsa jew l-erba kemm qegħdin hawnhekk f'din il-kamra nidġu uh, misruqa u joħduna fl-Afrika u jżommuna hemmhekk Eh, din hija xi ħaġa serja ħafna. Dan huwa każ ta' ħtif ta' persuni persuni li qed jinqabdu kontra x-xewqa tagħhom, qed jinżammu kontra x-xewqa tagħhom. Naħseb illi hija xi ħaġa xokkanti immens u hemm bżonn ta' azzjoni biex ninsolvu din is-sitwazzjoni, naħseb illi hemm min qed jirċievi għajnuna għall-iżvilupp. Iżda dawn il-persuni jridu jagħmlu xi ħaġa b'dik l-għajnuna li qed jirċievu, għalhekk hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa għal dawn it-tfajliet, it-tfajliet li applikaw għaċ-ċittadinanza Spanjola u issa wasal il-waqt illi ngħinuhom qed jippretendu din l-għajnuna u tajjeb li aħna nagħtuhilhom din l-għajnuna. Il-ġdid, nerġa' ngħidilkom immaġinaw kieku dan ġara lilna nkunu nixtiequ illi ħalluna mitlufin f'desert u ħadd ma jagħmel xejn dwarna. Eja nużaw il-kanali politiċi kollha illi nistgħu hemm ħafna minnhom dawn biex imbidlu l-affarijiet. Tinsewx illi aħna l alġerija natuwa għajnuna. Eja nippruvaw nadduhom b'xi mod. L-Onorevoli Limis. Sorry. Thank you, Chair. L-Onorevoli Terry Cabras. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena ma nafx eh, fid-dettall dawn il-każijiet illi semmejt, imma xin kontet nisma lilek bajt mistaġeb U għalhekk naqbel li l-ewwel let, qabel xejn niċċaraw is-sitwazzjoni jiena naqbel mal-Kummissjoni li fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw minn huma il-responsabli, jekk hux il-familja ta' dawn il-tfajliet jekk mux il-pulizija. Irridu naraw daqsxejn. U insaqsi ħaġa oħra, sali ma punt intervjeniet eh, Spanja, x'għamlet eżattament? Jew ma intervjeniet bizzejiet Spanja. F'dak il-każ eh, ukoll is-sitwazzjoni hija gravi. Umbat, jek tipermettili, Signor President, ser naddi komment fuq il-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal. Il-ġenituri jekk mhix bioloġiċi jew inkella adottivi u tfal jekkux taħt l-età jew adulti, kultant ir-relazzjoni bejnietom ma nħarsux leha sew. Jingħad illi il-ġenituri għandhom dritt fuq lidom. Le, minn għandu dritt huma tfal u min għandu l-obbligi huma ma ġenituri U għalhekk din hija xi ħaġa verament fundamentali min għandu id-drittijiet huma dawn it-tfajliet jekk kumiex issa eh, mal-familji ġenetiċi eh, bioloġiċi tagħhom jew inkella adottivi huma għandhom id-drittijiet li lhom irridu niddefendu. Li ma fimx sewa sew minn dak li qalet il-Kummissjoni huwa x'se tagħmel eżattament il-Kummissjoni. Ser tagħmlu xi ġestek eh, sabiħ biex turu simpatija, biex turu solidarjetà, jew inkella il-Kummissjoni verament tista' tagħmel pressjoni għaliex hekk issa tagħmel pressjoni fuq dawk li qegħdin fil- li huma l-eruq tal-problema. Jekk eh, fuq dawk li jimissom jintervjenu, jekk il-gvern tal-Alġerija, il-gvern ta' Spanja, l-Pulizija huma minn huma. U x'jista' jisir biex dawn it-tfajliet natom il-kapacità li jeżerċitaw żewġ drittijiet. L-ewwel dritt huwa illi jgħidu eh, bil-libertà kollha jekk kienu xie sekwestrati jew le. Forsi donnu ċari li sekwestrati ma tajjeb li huma jikkonfermaw u jekk verament ġew sekwestrati t-tini net għandhom ikollhom id-dritt għall-libertà. X'nistgħu nagħmlu biex ngħinhom. grazzi. Thank you very much. Miss Grazzi ħafna, sas-Sinjura Ajala Sente. Presidenta, si miskuxo por aver Grazzi ħafna. Skużawni jekk wasalt ftit tard għaliex eh, kont edha fil-komitat eh, dwar lajnuna l-izvilup. Jena u koll xtaqt nuri l-appoċ tijaj mal-petizjonanti fi Spanja, anka fil-reġin tijaj, kienem kazijiet fejn zazax eh, illi kienu jiġu Spanja għattaw il-vaganzi mal-familja adottivi tagħhom Eh, fid-daqqa u l-ħin eh, ma tħallewx jirritornaw lura Spanja. U għalek eh, kienu mizmuma kontra ir-rida tagħhom qed nitkellem hawnhekk fuq żgħażagħ inka adulti illi fisem xi raġuni kulturali jew reliġjuża ma tħallewx jerġgħu lura fi Spanja li naħseb li ħaġa li tmur kontra drittijiet tal-bniedem tagħhom. Issa, minn min l-informazzjoni li għandi jiena, qed nara li fil-fajl teżisti hemm il-kumitat eh, dwar in-nisa illi donnu waġibna, però mbagħad hemm il-kumitat dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-kumitat affett li għadhom ma wiġbux. U nixtieq għalhekk insaqsi x'ħan nagħmlu dwar dan. Imbagħad Eh, naħseb il-lejb komissjoni diġamlet xi proposta jiena forsi ma kontx hawnhekk. U allura xtaqt insaqsi eżattament kif ser nipproċedu, kif ser inkomplu naħdmu fuq din il-petizzjoni u kif se nippruvaw naslu b'xi mod għal soluzzjoni. Apparti minn hekk, fil-dokumenti li għandna jissemma tissemma dil-awtorità tal-Pulizija bħala interlokutur f'ċertu każi fuq sma oħra il-pulizija iva mm, qed tieħu rwol ta' interlokutur. Però f'dan il-każ xtaqt inkun naf jekk inti, Sinjor President, tistax ukoll turi tħassib li għandna anka ma' din l-awtorità tal-Pulizija tal-Alġerija. u naraw daqsxejn kif nistgħu najnu jew permezz tal-UNHCR jew anke permezz ta' mezzi oħra lix nemmen illi dawn il-nisa verament qegħdin f'pożizzjoni kera qed jinżammu kontra ida tagħhom u qegħdin ibatu. Anka il-familji adottivi tagħhom, familji li qattaw ħafna żmien magħhom, eh, familji li appoġġawhom anka fil-problemi tas-saħħa li kellhom. Jiena naf li din hija sitwazzjoni kera ħafna l-fatt li dal-familji ma xie jikkomunikaw magħhom jew ma jistaw xie naf anka għaliex kien hemm każijiet simili faragon fil-reġjun tijaj. U għallura, nixtieq nkun naf nistaw nagħmlu biex nappoġġawhom biex eh, naraw l-interlokuturi tagħna x'jistgħu jagħmlu u insomma biex l-affarijiet imexxu. This is very, very difficult. Din hija s-sitwazzjoni tassew tassew diffiċli. M'hemmx dubju Però issa nista' nerġa' ngħaddi l kelma li Sinjura Maria Elisa Pavon Mulero eh, biex jekk tixtieq tintervjeni wara li semat il-kollegi, jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Muchas gracias. Grazie ħafna jiena nixtieq. Nirringrazzjakom ta' dibattitu fissam il-familji kollha. Aħna nirringrazzjawkom tal-interess li qegħdin turu jider li għandkom interess fli tifmu u biex tifmu u tkunu tafu sew xinja situazzjoni. Ippermettu li sabiex nitlobkom minn qalbi illi meta ħna qegħdin nitolbu li dawn it-tfajliet sekwestrati ikunu jistgħu eh, juru xini rrida tagħhom, dan jamluħ barra mill-kampijiet il-bot minn dawk illi qegħdin iżommu hemmhekk għaliex il-pulizija qiegħda tgħid illi dawn it-tfajliet fil-kampijiet diġà u rewġin x'inhi għarreda tagħhom huma qalu li jridu jibqgħu fil-kampijiet. Imma din hija gidba. il għalhekk nitlobkom sabiex meta taraw ċertu videos, per eżempju ma l tajt jena jtina le minix sekwestrata, zommu f'moħħkom is-sitwazzjoni li fija ġew eh, filmjati daw il-videos, filmjawom eh, taħt eh, teddida, bażikament. Ninixtaq nitlobkom huwa dan, aħna ċittadini normali u intom ir-rappreżentanti tagħna qudiem il-Parlament. Għalhekk li nixtieq nitlobkom huwa illi il-kliem isir fatti. Nitlobkom sabiex bejnietna bejnietna jirnexxielna noħolqu pont ta' solidarjetà grazzi. Thank you very much and thank you for everything that you have done up until now. First Grazzi, grazzi ħafna ta' dak kollu li għamiltu l-ewwel jiġifieri li ħadd ħsieb dawn it-tfajliet imbagħad illi appoġġajtu lil familji tagħhom u finalment li qed tippruvaw ukoll titfgħu iżjed dawl fuq din is-sitwazzjoni. Ibqgħu sejrin hekk li ħafna li nattikom taqsira eh, ta' dan kollu, però issa nafu illi dawn eh, tfajliet għandhom ċerta drittijiet u aħna għandna ċerta obbligi. Li nistgħu nagħmlu issa huwa li nibatu ittra lill gvern Spanjol Aħna tlabna l-opinjoni tal-Kumitat FAM, il-Kumitat ukoll l affarijiet Barranin u il-Kumitat għad tal bnidem però l-Kumitat FAM biss wiġbuna, iżda l-Kumitat FAM ma qalniex x'għandna nagħmlu. L-ewwel eja ninsew ninsew lill id dra u Ejfet għaliex dawk għasbis wiġbuna li nissuġġerixxi li nagħmlu minflok huwa li nibatu ittra lill gvern Spanjol u nħeġġu dialogu bilaterali. Għaliex Spanja hija pajjiż bħalma u għal-Alġerija u huma jkollhom dialogu b'mod bilaterali, għalhekk jistgħu li jikkomunikaw b'dan il-mod. Bl-istess mod nixtieq uh, nitlob lis Sinjura Mogherini sabiex eh, tkun mezz medjatiku bejniethom u tipprova tuża kull kuntatt li għandha biex issolvi din is-sitwazzjoni. Barra minn hekk nixtieq nibgħat ittra wkoll lil Polisario l-autorità fil-fatt tal-pulizija biex eh, bekk eh, aħna nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex jirnexxilna nerġgħu nirkupraw lil dawn it-tfajliet u nitfgħu dawl fuq din is-sitwazzjoni wkoll. Naħseb li dan nista' nistgħu nagħmluh. Ħadd ma proponna xejn aħjar, allura kelli noħroġ bihom dawn il-miżuri. Nistgħu nagħmlu hekk? Grazzi, grazzi ħafna. Mill-ġdid, grazzi ħafna tal-li ġejtu iż-żuruna u fi Brussell, grazzi ta' dakollu li qed tagħmlu, grazzi ta' dakollu li ser tibqgħu tagħmlu. Lilkom ilkoll kumplament tas-serata it-tajba u jiena għallum nista' nikkonkludjaw din il laqgħa Grazzi.